Okay. So well, welcome everybody to Nilqal il kulħadd għal din il laqgħa tal-komitat qabel xejn nadottaw l-aġenda ma narax illi għaw xi oġġezzjonijiet għalkemm xi wħud minnkom pjuttost il-bot mela bekk nista' nqis l-aġenda adottata. Sfortunatament għandi xi dikjarazzjonijiet x'nagħmel hawnhekk mill-Presidenza l-ewwel nett għanna laqa konġunta mal kumitat tal-impjigi għada għan nofsinhar dialogu ekonomiku mal ministru Grik tal-Finanzi u anki il-Ministru responsabli tal-impjigi u l-affarijiet soċjali u dan din hija laqa konġunta mit-3 u nofs għal 5 u nofs ASP 5G 3 fej qegħdin aħna bħalissa fil-fatt is-sala. Issa, it-trialogu li għaddejn bħalissa, aġġornament, CRA 3, trialogu għaddejn bħalissa, u kellna għed fis-7 ta' Novembru. Hemmhekk kena dipendenza żejda fuq il-metodoloġiji dwar pajjiżi terzi fejn issa qegħdin qrib ftehim dwar aspetti pendenti bħal sovereign debt ratings, rotazzjoni, kompetizzjoni negozjati għaddejjin bħalissa u għandna impenn sħiħ. Bek nistamaw illi konna ftejn sal-aħħar ta' Novembru u trialogu li jmiss huwa fl-20 ta' Novembru bil-partiċipazzjoni tal-Kummissarju Banje dwar it-Tupac kena l-aħħar trialogu fit-8 ta' Novembru li jmiss 14 ta' Novembru progressar fuq diversi. Dana jinklużi l-modalitajiet għal aktar koordinament fost istati membri u dana taħt il-proċedura ta' deficit eċċessiva. Iżda xi kwistjoni pendenti dwar il-formulazzjoni preċiża ta' ċerti artikli kif ukoll dwar xi kwistjonijiet politiċi importanti li għadhom ma ġewx diskussi b'mod partikolari kapitlu tlieta tar-rapport Ferrera fejn hemmhekk għandna redemption fund u dispożizzjoni dwar il kabbir issa rapport Gawzes kwistjonijiet dwar tassazzjoni hemmhekk u dwar modalitajiet ta' votazzjoni, ġifiri first qualified majority bħala votazzjoni. Illum ovvjament għatem trialogi għaddejjin dwar CRD erba kena wieħed dal-ħodu u se nerġaw nibdew dwar dan ukoll il-lejla. Mela daqshekk naħa tiegħi. Issa jien għandi pjaċiri naddi minnu fiħa l-punt numru 3 fuq l-agenda, skambju ta' femiet kif ukoll dialogu ekonomiku mal-Ministru Spanjol għall-Ekonomija u l kompetitivita Dan huwa t dialogu eh, ta' dan it-tip ma' Ministru minn Stat Membru skont id-dispożizzjonijiet li għandna fis-six pack wara l-Ungerija u l-Belġu aktar kmini din is-sena illum huwa imiss issa l-Spanja. Il-koordinaturi ta' Ikon iddeċidew li jistidnu l-Italja għallaqa tal-lum iżda sfortunatament il-Ministru għal-Finanzi Italjan ma kienx disponibbli biex jiġi ma setax jattendi. Aħna għajjemna din il-kwissjoni mal-Ministru huwa qabel illi eh, jiġi jattendi ġifir il-Ministru eh, Taljan sal ħarta ta' din is-sena u bekk aħna nittu pjaċir niltaqgħu miegħu u jkollna dan id-dialogu ekonomiku mal-Italja. Għal tarif tagħkom ukoll koordinatori tal-ikon stidnu wkoll eh, il-Ministri ta' Franza u l-Ġermanja sabiex jattendu u nieħu pjaċir ngħidilkom illi iż-żewġ ministri eh, qablu li jattendu id-dati temporani dawn jiġu konfermati ikunu t-tiletta, id-data tkun it ta' Deċembru. Bekk minnu fiħna dil-kelma l-Ministru għall-Ekonomija u l-Kompetitività. Eh, s ministru għandek madwar 10 minuti għal-prezentazzjoni tijak. mbaħt, ċertament se jkollna ħafna mistoqsijiet għalik. Muchas Presidenta. Eh, Grazie ħafna, President bħal ministru għall-ekonomija u l-kompetitività u għanura lija li jien niġi hawnhekk fil-qalba ta' demokrazija Ewropea biex natikom rapport dwar l-iżviluppi tagħna ekonomiċi eh, fl-Ispanja kif ukoll l-isfidi qudiemna. Aħna bħalissa qegħdin ngħixu f'xenarju kumpless kif tafu Is-sitwazzjoni ekonomika tant komplessa u dana jaffetwa il-pajjiżi li jiżviluppaw dawk żviluppati fil-każ tal-Eurozone u mbagħad hemm element ta' inċertezza dubji dwar il-proġett tal-Euro kif ukoll kriżi ta' fiduċja fis-swieq finanzjarji Jiena ċert li sabiex nelbu dan il-kuntest u anki sabiex eh, ikon aktar saħħa neħtiġu aktar Ewropa, Ewropa b'saħħitha u l-Parlament irid ikun fuq quddiem biex bekk ikonna trasparenza ta' tras ta' demokrazija kif ukoll ikonna responsabilta fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fih dan l-Ewropa l-Ewropa u l-linji politika tagħha jridu jkunu qrib iċ-ċittadini għalhekk jiena ċert u dejjem kont fil-fatt ta' din il-fema li dawn id-dialogi ekonomiċi huma element importanti fil-qafas tal-semestru Ewropej biex bekk intejbu l-governanza ekonomika. Ikuna nura lija li niġi u niġi kemm il-darba kemm tixtiqu intom sabiex narfu ċittadini Ewropej dwar il-politika ta' Spanja fil-qasam ekonomiku biex bekk ikonna Unjoni Ekonomika u Monetarja b'saħħitha. Nispjega issa miżuri li Spanja qiegħda tieħu fid-dawl tal-inċertezzi li l-Ewropa tinsab fihom u minn biex bekk nagħmlu tajjeb l isbilanċi fl-ekonomija dawn il il xhur adottajna numru ta' miżuri li nħossu li huma kuraġġużi u konsistenti. Il-politika ekonomika tagħna għandha żewġ għalijiet ewlenin li wkoll li jintrabtu ma' xulxin l-ewwel nett rridu noħolqu l impigi kif ukoll irridu nagħmlu irridu nindirizzaw l-impenji Ewropej tagħna. U ovvjament dawn l-affarijiet jiddependu fuq xulxin. L-istrateġija tagħna tibbeżaruha fuq tliet pilastri, riforma tas settur finanzjarju biex bekk il-kreditu jmur lura lejn l-ekonomija. Jeħtieġ ukoll li jkollna ristrutturazzjoni tal-finanzjamenti tal-banek u anki li dawn jiġu rikapitalizzati u riformi strutturali biex inżidu l-potenzjal tkabbir fl-ekonomija Spanjola u mbagħad it-tielet punt għandna impens ħieħ sabiex aħna naraw illi l-finanzi pubbliċi jerġgħu ikunu stabbli. Allura nibda mill-settur finanzjarju fl-2012 aħna wettaqna eżerċizzju ta' trasparenza u kredibilità bla preċedenza tlet eżerċizzji indipendenti eh, ġew implementati biex naraw x'inhuma ir-rekwiżiti tal-banek tagħna u l-eżerċizzji koprew 90% tas-settur u kif ukoll il-portfolio tas-self eh, ġi wkoll eh, indirizzat. 70% tas-settur finanzjarju huwa b'saħħtu solventi ma jeħtieġ aktar kapital. Mbagħad il-maġġoranza tal-rekwiżiti tal-kapital fil madwar 90% konċentrati fl-erba banek illi diġà ġew nazzjonalizzati u hemmhekk naraw illi għandna entita' illi hija tiħossib il ristrurazzjoni issa isem għandha sem ikbar Umbat, naraw illi il-rekwiziti kapitali issa edin madwar 60 biljun unħossu illi dawn se jinżlu għal madwar 40 biljun illi huwa nqas mill-4% tal-GDP ta' Spanja u dan huwa iktar eh, baxx mill-level ta' 100 biljun ta' assistenza li ġie approvat għal Spanja. Id-differenza bejn iż-żewġ referenzi toħroġ mit-trasferiment ta' attiv li dawn il-banek se jwetqu. Issa biex dawn jagħmlu tajjeb għal lekkim sejjaħ Bad Bank, u mbagħad għamlu ġestjoni tal-attiv tal l-istituzzjonijiet kif ukoll distribuzzjoni tal-PIS fejn jitlu isma preferenzjali u oħrajn, kif ukoll kapital privat illi wkoll inġema'. Sa mill-bidu tas sena gvern qed jieħu passi sabiex iżid dispożizzjonijiet dwar il-karti tal-bilanċ tal-banek u l-pass li jmiss huwa rikapitalizzazzjoni tal-banek kif ukoll naraw illi jitwaqqaf il l-operazzjoni tal-asset management għal bad banks u dan se jibda jaħdem lejn l-aħħar Deċembru din is-sena u dan skont il-ftehim li aħna firmajna lura f'Diċembru dan l-eżerċizzju tal strutturat bankarju u riorganizzazzjona li mbeda fi frar eh, jiġi fit tmiemu bekk ikonna mappa finanzjarja binqas banek li minn 50 jinżlu għal 12, madwar 12, u dawn ikunu l-aktar solventi u jkunu eh, kollha kemm huma b'saħħithom u allura jkunu nistgħu eh, dawn ikunu jistgħu jifinanzjaw l-ekonomija issa dwar l-ECB u l-IMF. Dawn jistgħu jċertifikaw illi aħna għanna issa memorandum ta' ftejim li aħna firmajna mal-Assoċjati tan Ewropej issa għanna qafas trasparenti sabiex nittrattaw u nindirizzaw il-kriżijiet bankarji issa aħna mxejna tajjeb ħafna skont il-proposta tal-Komissjoni għal dak li għandu xaqsam straġ ta' istituzzjonijiet biex bekk innaqsu il-pis fuq il-kontribwenti. It-tieni pilastru ta' riforma hija riforma mill-laħa tal-provvista biex inżidu il-potenzjal għat kabbir tal-ekonomija Spanjola. Il-gvern wetta numru ta' riformi ewlenin sabiex jikseb dan il-potenzjal fuq medda ta' żmien twil u medda ta' żmien medju. Finqas minn 11-il xewar aħna żviluppajna diversi miżuri permettuli illi niffoka fuq ir-riforma element eh, essenzjali fil-suq tax xogħol illi issa qed jindirizza ir-rati ta' qatt mhux aċċettabbli fi Spanja. Hemm tliet partijiet fundamentali tal-politika biex bekk neħu ir-riġidità tas-suq tax-xogħol aktar flessibilità għall kumpaniji sabiex dawn ikunu jistgħu jadattaw jadattaw ir-risorsi tagħhom għas-suq. Imbagħad kontratti fuq livell ta', kumpanija se jkollhom iktar saħħa minn dawk ġenerali ġmir dawk nazzjonali u tkeċċija issa saret ħaġa aktar ehm, faċli. Issa liberalizzazzjoni tas suq ta' servizzi partikolarment il-kiri fil-qasam tal-housing u mbagħad il-beħ bl-minut u l-kummerċ dan il-qasam ġie liberalizzat u l piżijiet amministrattivi tneħħew kien hemm ukoll riformi fil-qasam tal-edukazzjoni u tas-saħħa u dawn huma riformi pjuttost dettaljati kif tindunaw. Dawn huma miżuri li diġa qegħdin ukoll jwassluna għal ċertu riżultati. U f'pakkett ġdid ta' riforma li huwa pjanat naraw illi mhux biss eh, nagħmlu tajjeb għal dak li huwa mistenni minna u rekomandazzjonijiet Ewropej. jiġri ħamurru anki lim minn dawn ir-rekomandazzjonijiet. Issa se jkollna wkoll awtorità fiskali indipendenti biex bekk insaħħu l-applikazzjoni ta' liġi ta' sustenabilità tal-budget, mbagħad għandna liġi għas-suq eh, intern biex bekk eh, inneħħu l-frammentazzjoni ta' suq nazzjonali tagħna u dana jista' jfisser illi jkollna wkoll żieda ta' 1.5% ta' GDP tagħna mbagħad il-liberalizzazzjoni ta' servizzi professjonali biex bekk inkattru l-kompetitività kif ukoll it-titjib ta' impjiegi attivi u anki politika ta' taħriġ għal dak li għandu xaqsam il-pensjonijiet se jkun hemm miżuri sabiex inżidu u anzi inżidu l-età tal-pensjoni għal l-età legali Umbat ikun hemm alternattivi wkoll għall finanzjament tal-banek u din se tkun disponibbli fl-Ispanja pereżempju ikun hemm swieq tal-kapitali ta' isma alternattivi kif ukoll żvilupp ta' sistemi pubbliċi għal garanziji tal-kreditu dan benefiċċju tal-SMEs. It-tielet pilastru tal-politika ekonomika tagħna hija li li nifokaw fuq sostenibilità fil-finanzi pubbliċi fuq medda ta' żmien twil u medju Pala politika fiskali se naqsu d-deficit tagħna b'aktar minn 5 punti perċentwali matul il eh, reċessjoni ekonomika u ħajkonna tnaqqis ukoll eh, fir reċessjon ta' 1.5% u ħadna diversi miżuri importanti bħala gvern biex nelbu id-deficit fil-ġejjieni dwar it-tħul 40% tal-sforz kontinwu ħajkonna aktar taxxa kif ukoll aktar taxxa kapitali fuq il-ġid, aktar eh, se nkatru il-rata tal-VAT, se jkollna wkoll corporate tax breaks kif ukoll taxxit ambjentali u fuq il-qasam tal-edukazzjoni naraw li se jkun hemm bidliet u anki fil-qasam tal-farmaceutiċi fejn ħajkun hemm ukoll miżata għal riċetti. Mbagħad għandna 60% fuq in-naħa tal-infiq, tnaqqis tal-benefiċċji għal qatt u tnaqqis b'6% għal lajnuna pubblika kif ukoll innaqsu l-infiq fil-Ministeri kollha tnaqqis ta' 200.000 dawk li jaħdmu mal-gvern u anki dana naraw li wasal għal tnaqqis ta' 21% sa' mitħul tar riformi fil-qasam tas saħħa issa reġuni autonomi hemmhekk se jkun aktar monitoraġġ u trasparenza tal-kontijiet tagħhom kif ukoll titjib fir-relazzjonijiet bejn l-istat u reġuni autonomi għanna prinċipju u kol tal-bilanċ budgetarju li huwa parti mill-liġi tagħna biex bekk ikonna sostenibilità fil-budget għall amministrajt pubbliki u dan il-liġi u kol twassal għal qafas għal relazzjonijiet bejn l-istat u reġunijiet autonomi. Issa rikupru ta' publi, ta' kontijiet pubbliċi issa wasalna għal proċess ta' kull xar għal kontabilità u dana għabbażi ta' accrual accounts illi se katru trasparenza tal-kontijiet reġjonali. Aħna narfu, sinjuri, illi l-azzjonijiet reġjonali eh, ma tantx laħqu l-aspettativi u dawn huma aspettativi flessibbli biex bekk ikonna d-bassir ekonomiċi sabiex ikonna aspettativi realistiċi kifet il-ġejjini tal ewro hawnhekk qiegħda fil-mira u għallura. Aħna qegħdin adottaw l-ewwel linja ta' diffiża għal stabilità tal-Ewropa. Bekk nistgħu naraw messaġġi pożittivi illi juru illi l-isforzi li qed isiru jistgħu b'xi mod e, jagħmlu differenza. Issa nindirizza il-mistoqsijiet dwar kwistjoni tal-bilanċi il-suq -so estern il-settur estern hemmhekk naraw illi iva tassew xi ħaġa tinbidel fl-ekonomija tagħna, id-deficit attwali issa eh, qed jikkoreġi ruħu se jkollna żbilanċ din is-sena u issa li ħaqna deficit e ma ninsewx eh, x'kien eh, l-oriġini tal-problemi tagħna. Kien aktar minn 10% fil-meta tal-GDP fl-2007 u mbagħad Għanna u kol surplus tal-kontijiet korrenti għal-2013 nistaw nizbu anki din is-sena. Dan huwa punt importanti għal storikament l-emerġenzi kollha minn kriżi ekonomiċi fil-passat seħħu fi Spanja għaliex kien hemm bidla fil-bilanċ tal-ħlasijiet dawn il-bilanċi strutturali qegħdin imorru għall-aħjar minħabba tkattir fil-esportazzjonijiet u l-esportazzjoni tagħna lejn l-Ġermanja qegħdin jikbru b'xi 7% fuq livell internazzjonali, Spanja għandha surplus kummerċjali dan jinskludi l-enerġija u jekk int ukoll fis-servizzi kollha apparti t-turiżmu. U dan juri biċ-ċar illi issa għandna għanna element ta' kompetitività qawwi. Issa riformi fis-suq tax-xogħol tlifna in-nuqqas ta' kompetitività li kellna sa' minn middu tħanna fl-euro. Kenna u kol moderazzjoni sinifikanti fil-tkabbir tal-pagi f'din is-sena finanzjarja. Il-Unit Labor Cost bdew niżlin sa' mill-2009 u dan l-aħħar din ix-xejra wkoll li tizdiet il-rata ta' kampju effettiva niżel 2% fl-2012 u dana jfisser li għandna kompetitività fl-ekonomija tagħna u l-indexation tal-pagijiet issa qiegħda titlaq bil-mod il-mod. Għal dak inxaqsam il-kontratti jirrepreżentaw biss 28% fl-2012 u minnaħal l-oħra il l-eżerċizzju tal-popolazzjoni attiva fl-ewwel tliet xhur eh, u rewna illi hemm elementi pożittivi hemm stabilizzazzjoni fil-fatt fis-settur privat u d-dejta tas-settur privat u mbagħad naraw illi s-sitwazzjoni tal-impjiegi jew aħjar it-tkeċċijiet qed jiġu konċentrati fis-settur privat, anzi fis-settur pubbliku. U din id data kollha twassal li għandna sitwazzjoni ġdida relazzjonijiet industrijali fl-qasam tax-xogħol issa. Punt ieħor li għandu x'aqsam ma' titjib fl-bilanċi tal-ekonomija Spanjola. U dawn għandhom x'aqsmu ma' l-isbilanċi finanzjarji. It-tesor tagħna kopra aktar minn 100% tal-bżonnijiet finanzjarji tiegħu għall-2012 il-medja tal-ħruġ ta' bondiet ta' bonds Spanjoli huwa l-istess pal-2011. Wara l-ECB tħabbret illi ikonna su eh, sekondarju tal-OMT kienem u kol xiri ta' dejn Spanjol illi telaqal. għal 35% tat-total. L-ekonomija Spanjola issa qed tagħmel deleveraging fuq rata għolja ħafna. Id-dejn non finanzjarju niżel b'17% u dan jirrappreżenta iktar minn 15% tal-GDP. U allura biex nikkonkludi, sinjuri, Dawn kollha ma sinjali li l-gvern miexi fid-direzzjoni tajba, aħna nafu li d-bassir tagħna forsi kien aktar pożittiv minn dak tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol, iżda nafu li d-bassir internazzjonali kien eh, simili ħafna għad bassir tagħna u qed nagħmlu ħafna wkoll arranġamenti għal GDP ta' 2012 li ħsibna se jaqa' wieħed fil u fil-fatt waqab b-1.5% u kollox indika li l-aħħar ċifra għal din is-sena tkun aħjar minn dik dak il-tnaqis ta' 1.5% dan jfisser illi aħna konna prudenti bħala gvern fit-bassir tagħna, l-bassir li kien konservattiv. Issa, dwar il-qafas fejn l-ekonomija li fija l-ekonomija Spanjola trid eh, tikber, jiena xtaqt nisa illi l-irkupru tal-ekonomija Spanjola hija marbuta mal-irkupru tal-ekonomija internazzjonali, partikolarment is-sitwazzjoni fil-żona euro. Dinja żona euro li qiegħda f'reċessjoni qed bati minn kriżi ta' fiduċja minħabba nuqqas ta' fiduċja fl-euro dan qed jaffettwa l-istati membri kollha. Il-IMF fisser ukoll li l-Ispanja għandha riskju ta' premium li huwa iktar għoli mill 200 eh, punt bażi u dana jaffettwa wkoll l-ispejjeż għas-settur privat. Eżempju, li naħseb li huwa inaċċettabbli. Skont li CB, l-SMEs tagħna qed iħallsu darbtejn darbtejn aktar mill-Ġermanja d-dejn tagħhom. Id-destin tal-euro se jkollu effett dirett fuq l-ekonomija Spanjola. L-istituzzjonijiet Ewropej jeħtieġ illi juru determinazzjoni b'saħħitha biex jimxu lejn aktar e, unjoni bankarja u fiskali biex bekk tassew noħorġu b'saħħitna mill-kriżi. Il-mekanizmu ta' xiri l-OMT, ġveri il-mezz ta' xiri sekundarju, jurina illi l-euro hija irreversibli. Spanja minn dejjem kienet impenjata l-proġett Ewropew, aħna u kol qed nagħmlu tajpa l-impenji tagħna, l-impenji Ewropej tagħna li aħna konvinti illi l-euro hija l-aqwa soluzzjoni għal Spanja u għal-ċittadini Ewropej. Grazzi. Thank you very much. Um, Grazzi. Ħafna, issa għal komplement tal-ħin li għanna għad dispożizzjon għanna mistoqsijiet u risposti minn naħat tal-Ministru nipruvaw namluha billi konna mistoqsija uh, u risposta uh, namlu kull round ta' 5 minuti risposta u mistoqsija fl-imkien. Ah, sissa diġa għandi xaħat xtaqt jitkellem, ħana ħanajdilkom il-lista li mi biex jek saqbist xaħat tistaw tajdunna. L-ewel fissem eh, l-EPP Pablo Salpa fuq l-SD Sanchez Prezedo, għall-alde Remon Tramos, eh, mill-lider kolla Spanjoli il-mistoqsijiet li għanna. Eh, Umbat għanna l-ħodor Raul Romeva, mill-li sijar għanna Fink, Mbagħad ngħaddu għal catch the eye. Diġà għandi Anni Podimata u Lamberts. E kemm xaħat ieħor li jixtieq jiddaħħal fil-catch the eye e, xejru li naraw iktar e, e, interessi spanjoli. Mela l-ewwel Pablo. Grazzi President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-Ministru illi ġi hawnhekk qudiemna. jiena membru tal-Parlament Spanjol u għal daqstan tal huwa unur. Nirringrazzjaw il-Ministru li huwa prezenti l-lumaw u dana u approva tal-impenn minnaħa ħata Spanja għal dan il-proċess ta' riforma minna l-preċedenza minnaħa tal-Gvern Spanjol. E, u għatkellem fuq riforma fondamentali li il-riforma finanzjarja. Nishtin kuna finant il-Ministru jek jistax jatina evalwazzjoni tar riżultati tar riforma finanzjarja u jek jistax ukoll jamlina evalwazzjoni tal-riżultati tal stress test, tal stress tests. Wara kollox, lan prinċipali huwa illi intejbu l-kompetitività tal-pajis tagħna. U ma nixtieq ukoll eh, nixtieq nkun ħaġa fuq reformi li ħa l-pajjiż fuq il-fronti tal-kompetitività. Il-Ministru. Pratikament Eh, suppost nirrispondi bl-Inglis, però peress li l-mistoqsija saret bl-Ispanjol, nirrispondi bl-Ispanjol. Fuq il riforma finanzjarja, L-iktar ħaġa importanti li ma nisqux wis u bizzejiet fuqa hija l-problema tal-kredibilità fuq il-pożizzjoni finanzjarja tas-sistema tal-banek Spanjoli. Man mandux ikun hemm dubbi għax dana se jwassal għal effetti negattivi. Anki, mhux biss tal-barra kim anki l-istituzzjonijiet li kellhom se li rajna uh, eh, li kienu rkuprati perfettament. Għal daqstant mill-bidu net lan tal-gvern kien illi nintroduċu ċarezza u trasparenza fil-kontijiet fis-sistema finanzjarju finanzjarju sistema tal-banek spanjoli. Spanja għamlet eżerċizzju ta' stress tests li huwa top-down minnaħa tal-IMF bl-eżerċizzju li nsejħu l face up. Umbad kien hemm żewġ stress tests oħrajn minnaħa tal-eval ta' valutaturi indipendenti. Umbad għamilna ħaġa oħra wkoll li ma saretx fl-ebda pajjiż ieħor, stress test ieħor, bottom up, illi fih analizzajna pratikament il- il-krediti kollha tal-design fil-mija tal-sistema tal-finanzi Spanjol. Mela xinuma x-xenari ta' dawn l stress test? Mm, kienem, kienu, kienu situazzjonijiet negativi ħafna, eh, kien se jkunem falliment tal-GDP eh, li għatma seħ fil-fat, u rizultati huma dawk li għattilkom qabel, il-rizultati huma illi 70% ta' sistema tal-banek spanjol, eh, spanjoli u huma b'saħħithom u f'dawn ix-xenari huma Eh, fil-fatt l-entitajiet finanzjari għandhom eh, zida ta' kapital eh, u dan jfisser illi aħna ma malħaqna situazzjoni bħal di mm, minna tal-ebda pajis ieħor ġartana. Aħna pajis illi fih il-sistema tal-banek iktar użajna eżamijiet tests biex najdu hekk, biex naraw xinija s-sitwazzjoni. Dan huwa l-iktar ħaġa importanti. Eh, issa għandna żewġ miżuri, ċolli nagħmlu injezzjoni tal-kapital ta' kapitali u u la darba tkun jiġu approvati il-pjanijiet illi il-ġimma diħla minnaħa tal- tal-komissjoni, eh, tal il-komissarju għal-Bunja bħalissa jgħat eh, jeżamina din is-situazzjoni. Mbagħad wara irridu nadattaw eh, ruħna għal eh, dawn il- eh, soċjetajiet ta' valutazzjoni esterni u indipendenti. Mbagħad sforziħor importanti li se nagħmlu huwa il-sitwazzjoni ta' dawk li nsejħulhom bad banks. Mela, fejn problemi għandhom jiġu Eh, trasferiti lejn dawk li nistajħulhom buy banks u dawn eh, se jkollhom il-maġġoranza ċal 55% u fil-ġranet li ġejjin aħna nkunu naraw kif il-kapital privat se jidħol f'din l-istruttura ta' finanzjament ta' dawn il-buy banks. U dana se jkun għajnuna kbira sistema tal-finanzju il dawn il-bad banks se għajdunna eh, jgħatuna situazzjoni stampa ċara ta' situazzjoni finanzjarja. Grazie. Mela, kellim li mis. Grazzi, President. Sur Ministru, nil nilqaw kun rigrazzjaw kanki ta' dak li għattilna. Aħna kontenti li jinti għonek u dimna. Anki jek nafu illi mintix responsabli tal-politika eh, ekonomika tal-gvern, minti eh, eh, kellim importanti fisem il-gvern. L-iktar ħaġa importanti għal-parlament huwa illi nikontribwixxu għal Spanja biex il-membri l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea jkun jistgħu jidħlu fazi ta' tkabbir u ta' kompetittività avvantaġġ ta' ċittadini kollha. Issa dal-waqt tal-qusena fil-gvern u nafu x'inhuma il-data kien hemm telf ekonomiku, eh, reċessjoni twila u il qat qed jizdiet, il-kreditu qed jonqos u il-finanzi pubbliċi mhumiex adattati għal bżonnijiet. U iktar ma jgħaddi żmien il-sitwazzjoni dejjem tmur għall-ar. Għal daqstant hemm eh, zida ta' tensjoni fis soċjetà tagħna. U soċjalisti jistaqsu jekk is-sagrifiċċji kollha illi se jihdu ċittadini hekk miex se jservu għal xi ħaġa jekk verament il-pis u jiex distribwit mod tajjeb u jekk hemmx eh, interess lejn in-nies l-iktar vulnerabbli eh, tal-ċittadini. Eh, tal għandi żewġ eh, eh, żewġ eh, mistoqsijiet importanti għal gvern Spanjol. Inti għati li il-bżonnijiet tal-teżor pubbliku għal din is-sena huma koperti. Meta wieħed iqis ġifieri l-ispejjeż. Jiena nixtieq nistaqsik jekk intkomx għandkomx f'moħħkom ta' tagħmlu aġġornament tal-pensjonijiet biex ittellawhom għal oli tal-ħajja. It-tieni mistoqsija, jiena naħseb illi inti hija l-aħjar persuna biex tiċaranna xi dubbi li għandna. Nistgħu nevitaw aħna riskat flima kondizjonijiet aħna irridu mm, irridu nirrispettaw. E, inti e, lest tifirma blank check, e, inti taħseb illi din il-politika ta' aġġustament minar man isu l-istati l-oħra membri, inti taħseb li dana qed et iġib situazzjoni għall-ar, it-tieni net, inti taħseb illi l-programmi ta' assistenza finanzjarja jekk flok ma jitkelmu fuq situazzjonijiet finanzjarji jitkelmu ma l-istati membri dina e, situazzjoni fi Spanja se tkun ħafna ħjar. Oh, U mbagħad il-dejn privat estern se jisir dejn pubbliku intern. Ejwa, eh, grazzi. Stani provani nirrispondi għal mistoqsi tiegħek bl-istess ordni illi inti sejtom. Mela fuq il-pensjonijiet l-ewwel net. Kif taf int il-gvern ta' qabel kien għamel e riforma biex minn 65 sena Eh, naslu għal età ta' pensjonament ta' 67 sena. U din hija sejra fid-direzzjoni tajba biex niggarantixxu s-sostenibilità ta' sistema tal-pensjonijiet. Jiena m'għandi l-ebda problema naraf dak illi huwa sew illi sar mill-gvern ta' qabel. Eh, però xirdu namlu aħna issa li ma minx il-gvern ta' qabilna. Dan il- għanna l-problema ewlini tal-sistema soċjali. <coughs> Mux biss il-problema tal-età. Għax legalment <coughs> din l-età hija ta' 63 sena. <coughs> allora se namlu. Niprovaw nersqu lejn din l-età legali ta' pensjoni. <coughs> għalda daqsan se jkonna nimxu fid direzzjoni opposta. Issa jekk għandna soċjetà fejn l-istennija tal-ħajja qed iżżid huwa eh, ħaġa ovvja li rridu nbidlu il-parametri dan għandu xaqsam ma' sostenibilità. U inti kif ta' fil-gvern tagħna issa għamel aġġornament tal-pensjonijiet eh, fil-bwieħed fil-mija f'din is-sena finanzjarja. Issa, <coughs> fuq il- Riskat. Jien dejjem ngħid l-istess ħaġa. Meta il-Bank Ċentrali Ewropew jixtri id-dejn fil-suq ehm, sekundarju dan huwa riskat, Entkom tafu li sar dan bejn awissu u settembru għax il-Bank Ċentrali xtara kwantitajiet kbar ta' dejn pubbliku fuq il-suq sekundarji. Issa, il-gvern eh, Spanjol jaħseb li l-OMT huwa tajjeb, mhux biss imħabba dan ix-xiri eh, tal-dejn pubbliku fuq is-suq sekundarju. Imma b'xi mod dan qed jikkonferma l-impenn tal- tal-istituzzjoni principali tal-Europa, ċo il-Bank ċentrali, biex jisalva l-euro. Aħna rajna x'kienu l-konsegwenzi ta', eh, ta dan il-programm kienem impatt fuq l-euro u dana wassal għal fatt illi ħafna pajizi eh, illi kienu mil-quta minn dan id-dubju raw kif l-spread kien qed jiżdied. Aħna jidrinna illi il-programm OMT tal-Bank Ċentrali Ewropew illi għal istess Bank Ċentrali illi nafu kemm hija indipendentija ħaġa pożittiva ħafna din nazzjoni. U dina l-iskop taħħa kien biex inneħħu dubi li jista' jkun hemm fuq il-futur tal-euro u fuq il-sitwazzjoni negattiva ta' ċerti pajjiżi inkluża l-Ispanja. Il-gvern Spanjol kif kont qed ngħid għalissa huwa finanzjatu m'għandu l-ebda problema ta' dejn. L-obbligu tagħna lejn l-istituzzjonijiet Ewropej huwa kif hemm inkluż fis-semestru Ewropew meta nitkellmu fuq id-dejn żejjed. Spanja qed tagħmel kull ma tista' u kull ma għandha tagħmel biex tirrispetta il-kondizzjonijiet illi ġejjin mill-deficit, proċedura ta' deficit eċessiv li kien hemm fis-semestru Ewropew. Ma eh, kien hemm ħadd illi eh, tkellem kontra l-isforzi ekonomiċi eh, illi l-gvern Spanjol bħalissa qiegħed Iwetta'. Issa, fuq kwestjonijiet oħra ta' natura Ewropea, inti tkellimt fuq bidla possibbli tal-approssimazzjoni tal-politika ekonomika. Jiena naħseb illi kont qed referi għal politika ta' budget. Il fil-budget ma nistawx naħarbu milli naqsu il-budget. Bil-forsi rridu nagħmluh dan. Minnaħa l-oħra, irridu nimxu b'mod prudenti u raġunevoli. U fil-fatt huwa veru illi aħna għanna eh, deficit zejiet ta' 5.3, 5.8 u issa wasala 6.3%. Huwa ċar illi rridu nżommu f'moħħna li l-Ewropa bħalissa qiegħda f'reċessjoni u f'dawn iċ-ċirkostanzi l-isforz tal-politika tal-budget irridu nkejluha mhux biss bil isforzi ta' Eh, politika ekonomika fuq id-dejn pubbliku, ma anki fuq sforz strutturali. Issa ħan nitkellem fuq id-dejn pubbliku u l-soċetajiet finanzjari. Naħseb li inti tixtieq titkellem fuq l-impatt li dawn il-programmi se jkollhom fuq l-attività tal-banek. Mela, l-ewwel koqgħod ngħid xi ħaġa, ċoe, illi din l-injezzjoni ta' kapital min-naħa tal-Bank Ċentrali għal Spanja tfisser 3.5% tal-GDP Spanjol. Minnaħa l-oħra, dan huwa dejn li inti eh, taf u għaf f'kondizjonijiet eh, pozitivi, eh, eh kondizjonijiet ta' finanzjament li eh, mumiex tal-FFSS imma huma tal-FSM. U saċertu punt, dan il-fond ta' riskat se jkun disponibli biex inkunu nistaw namlu dan il-injezzjoni eh, ta' kapital. Aħna favorevoli anki għall-iskadenzi illi huma inklużi f'dan il-patt meta wieħed is illi eh, il-problema tal kapital kien oli ħafna fuq dak li nixaqsam għal gdp allora minna tagħna kellna nagħmlu injazzjoni diretta. Fil-każ ta' Spanja dan din l-injazzjoni diretta se jkollha impatt mhux qawwi ħafna 3.5 tal-GDP Spanjol. Aħna inħossu illi l-Unjoni tal-Banek Unjoni Bankarja hija ħaġa importanti ħafna għal futur tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, grazzi ħafna. Dana <laughs> ħadna eżattament il-doppju ta' dak li eh, kellna nieħdu. Għax eh, eh, il-kellim tkellem għan 3 minuti u nofs biex jagħmel żewġ mistoqsijiet, allora dawn huma żewġ ramza soċjalisti. Issa assura Moza mill-Alde. Grazzi, Cheryl. Mela, sur ministru nil-għak fostna. Tlet mistoqsijiet osra. l għol waħda jadi, inti ottimist ħafna fuq il-previżjonijiet eh, ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea li huma negattivi għal Spanja. Minn mindu jiena ili fil-Parlament Ewropew, il-Kommissjoni ħafna iktar li eh, rib ir-realtà mill-gvernijiet Spanjoli. U jiena nitlob dan, jekk inwet u dawn ix-xenarji possibbli ċoħe il komissjoni għanda raġun fuq il-2013-14, il-Ispanja tkun tista tati l-ura id-dejn kolla jew se tipprova tagħmel ristrutturazzjoni ta' dejn. It-tieni mistoqsija, anki l-President Draghi nifsu hawnhekk dim il-Parlament araf illi l-isforzi li saru is-sena li għaddiet ma, ma servewx biex jgħatu iktar kreditu l-Ispanja. Issa bħalissa il-depositi e- e- tal banna bħalissa edin jonqsu, edin jaharbu. Inti xini l-opinjoni tijak fuqa din. U mbagħad fl-opinjoni tijak li mumma l-kondizjonijiet biex e, tiġi imposta l-eluq tal-banek. Fl-opinjoni tijak, bankja mandiġ taqlaq? Grazzi. Għan itkellem fil-qosor ħafna bħalma tkellim tint fil-qosor, jgħajt il-ministru. U ċar illi bankja man nix tinala, għax bankja hija bank importanti ħafna fis situazzjoni Spanjola. Wara illi isiru l-isforzi kollha u wara l-injezzjoni ta' kapitali issib proħa bankja eh, f'kondizjonijiet ta' solvibilità normali. Jena nħoss illi eh, meta wieħed isir rol eh, tagħha se jkollha Ehm, kompiti importanti ħafna fil-situazzjoni finanzjarja futura ta' Spanja. Mela, inti kont qed titkellem fuq il-problema tal-likwidità meta niġu għal finanzjament tal-likwidità. Fil-każ ta' Spanja, kif konna qegħdin ngħidu qabel, u ċar illi il-problema ma kienx tant ta' likwidità imma ta' solvibilità ta' ċerti entitajiet. Pratikament, dawk illi kienu kontrollati mill Fortis. Bankja il-kaxxa ta' Katalonja, il-kaxxa ta' Galizja u il-Bank ta' Valencia. Dawn l-erba entitajiet. Pratikament huma id-design fil-mija tal-injazzjoni ta' kapital li se seħ fil-ġemat li ġejjin. U anki jekk nikkonsidrawhom f'termini assoluti bankja irċevi iktar, però relativament jekk aħna namlu kalkolu sempliċi naraw illi se jkunu protetti għax se jkollhom l-ikbar appoġġ possibbli. Issa, fuq ristrutturazzjoni ta' dejn, mem lebda relazzjoni Jekk għal 10 eh, deċmi ta' ristrutturazzjoni tal-GDP nistaw naslu għal dan ir-raġunament, dana jista' jkollu impatt marġinali fuq dak li għandu sjaqsam mal-dejn. Eh, Jiena mm, konvinti li l-projezzjonijiet tal-gvern Spanjol huma bbażati fuq riformi u fuq azzjonijiet konkreti. Għal daqstant, irridu nippruvaw kollha kemm aħna nevitaw bl-azzjoni tal-gvernijiet illi azzjoni negativa ta' kreditu ma, ma seħx. Għanda biex bekk ikun inqas negativ uh, fuq il-GDP u fuq il-żida tal-okkupazzjoni. Raw Rameva għal-ħodor. Grazzi, Ministru. Meta nisma li lek għandi l-impressjoni illi għanna u dimna unek student bravu li xtiq jagħmel figura tajba u il-professur il-miżuri tijak huma iktar Merkeljani minn dawk ta' Merkel. Inti l net tajtna deskrizzjoni tal mizuri li għandhom jiġu adottati u se jiġu adottati għall-ispejjeż. Imma għatħul għatanna problema importanti li għan huwa marbut mal-budget. Għaliex, per eżempju, ma niproponux illi ma nalqux sikab. Man għaliex ma nix namlu ġlida kontra l-frodi. Aħna għanna zewċ miljoni ta' nis foqra fil-Katalonja biss. Il-beħ tal-vetturi tal-ussu zdidet fit-33%. Imma jena mistoqsija di tiegħi min qed iħallasom dawn il-miżuri? Din hija l-ewwel mistoqsija. It-tieni mistoqsija sinċerament. Inti tkellimt fuq kemmu kbir essu tal-ipoteki, eh, tal-mortgages. Tal, eh, Bħalissa għanna problema kbira tal-suq tal-mortgages. Hemm ħafna suicidi, per eżempju, li qegħdin jinħolqu umħabba dan il-problema. Eh, għandkom ti tikkonsidraw il sospensjoni temporanja tal- e, e, tal, tal tal-proċess ta' eżekuzzjoni tan nies li jitkeċew mill-djar tagħhom. F'sitwazzjoni wasanna fiha din. F'sitwazzjoni, fiex wasanna f'din is-sitwazzjoni, iva jgħid il-Ministru għandek raġun. Il-problema ta' Spanja fuq dak għandu xaqsam ma' sostenibilità tal-kontijiet pubbliċi, mhuwiex tant il-pis eh, tal-ispiża pubblika x'aħna qegħdin taħt il-medja Ewropea, imma illi it-ħul pubbliċi huma ħafna inqas minn dawk li hemm fil-medja tal-Ewropa. Dan m'għandu xejn jaqsam mal-frodi. U hawnhekk il-gvern ah, diġà approva liġi ġdida kontra l-frodi, anki fil-politika ta' budget u tal ta, Eh, pensjonijiet. Hawnhekk il-gvern se jkun rigorus ħafna. Il-proġett ta' ġlieda kontra il-frodi edha tari illi tara illi hemm tul akbar mis-sena li għaddit. Però inti taf kif nafu koll jien illi il-gvern adotta miżuri biex iżid it-taxxa. Aħna zidna taxxa fuq it-tul, zidna taxxa fuq il- djar eh, li zidna eh, il-VAT, aħna inklu għamilna daħalna fl-imkien sitt taxex għal-ambjent, e, il-gvern għafas ħafna eh, fuq l-spejjes, iktar minn 60%, u bat niġi għattini mistoqsija, ċoħe kif għandu jkun bliktar mod ġust, inti għed titkellem fuq il-tkeċċija mid-djar tal-ċittadini. U dan hija ħaġa importanti fi Spanja l-lum. Jiena palissa fi Spanja għanna xi miljun ta' djar vojta. U din is-sitwazzjoni b'dan il-miljun ta' djar vojta, il-gvern u l-Ministru tal-Ekonomija eh, biftehim biftejim mal partit principali ta' oppozizjoni, kien hemm laqgħa dan l-aħħar lejla se naraw li huma l-miżuri li se jiġu adottati, aħna konvinti eh, li eh, se jkun hemm ftehim bejn il-partit ta' oppożizzjoni u partit tal-gvern se nadottaw miżuri biex l-ebda familja eh, bħala konsekwenza tal-kriżi issibruha fit-triq. U jiena nittama illi jiġu adottati dawn il-miżuri tal-lejla u nħoss li serin federazzjoni tajba. U ħaġa ovvja u koll rridu nevitaw effetti negativi li jista' jkun hemm. Ma nerġa' ngħid għal darboħra illi minnaħa tal-Gvern ta' Spanja ta u tal-Ministeru tal-Ekonomija hija ħaġa assolutament neċessarju minnaħa soċjala li lebda eh, eh, mill-lebda familja ma tanda sipruħa fit-triq bħala konsekwenza tal-kriżi Grazie. Dirk Epping. Grazzi ħafna s-sanna s-sinnu Epping. Grazzi ħafna s signora President. Skużani, sur Ministru, jiena ma preparajċ mistoqsija tiegħi bil-Spanjol xtaqt kieku, iżda ħan ikser regoli allura u allura ħan saqsik mistoqsija bl-Ingliż fortunatament mhux bil Spanjol. Jiena nixtieq nkun naf Aziz Ministru, relazzjoni bejn bankja, bejn il-bank bankja u xi kumpaniji Spanjoli illi il-bankja selfitulhom il-flus bħal liberja li dan l-aħħar rippreżentaw figuri u ċifri vera diżappuntanti. Il-mistoqsija tiegħi hija Iberja jistgħu jħassu l-flus li selfu lura lill-bankja u pereżempju gazzetta l-pajjiż illi hija qed tinżamm eh, attiva minħabba self ta' flus li mhux qed jitħallsu lura wkoll u Real Madrid ukoll illi qegħdin jingħataw ħafna fondi, ma tantx naf ħafna fuq il-futbol Spanjol, però rajt xi ftit informazzjoni fuq il-gazzetti ehm, Ġermaniżi li jgħidu li dawn il-fondi dan l-appoġġ ħajamlu il-futbol Ewropej mhuwiex kompetittiv. U f'dak li għandu xaqsam il-bankja, ma taħsibx li dan jista' jkun periklu għal kulħadd u jisu eh, bankja ħajsir speċi ta' raġel illi diġa miet iżda li dejn u għadu ħaj ġifiri jina nishtin kunna naf eżattament dan xeffet ħaj kollu fuq il-ġejjini, grazzi. Iva, ħan wieġeb il-mistoqsija tiegħek bl-Ingliż ukoll inti iffikajt fuq il-bankja U jiena nixtieq ngħid illi l-bankja skont l-istress test illi sar min-naħa tal-evalwatur indipendenti, Oliver Wayman, il bank għandu bżonn 24 miljun euro sabiex ikun jista jevita dan ix-xenarju negattiv. Ġifieri il bankja ħajkollha bżonn ħafna kapitali, iva veru, però dak li ħanejdilkom huwa illi lilil minn dak illi forsi jista' jitqies bħala storja personali jiena nix ngħidilkom illi il-bankja wara illi ħajamlu trasferiment tal-assi tossiċi lil banek il-ħżina wara li jirċievu dan il- d-investiment ta' kapital, żgur li ħajkun istituzzjoni finanzjarja b'saħħitha u li hija importanti ħafna għal sistema bankarja fi Spanja. Jiena nixtieq ngħid ukoll li il-tim ta' ġestjoni tal-bankja huwa tim indipendenti u professjonali ħafna. U l bankja li l mill-problemi ta' insolvenza illi kellu bħala bank jiena nixtieq ninserħilkom raskom milli bankja huwa franchise tajjeb anke f'dak li għandu x'jaqsam il bħala franchise fuq il-livell ta' nazzjonali fuq il il-level Spanjol u dwar l-Iberja jiena nixtieq ngħid li r-rabta bejn Bankja u Iberja mhijiex ir-rabta bejn wieħed li jtissellef u wieħed li jtissellef il-Bankja għandha investiment importanti fl-Iberja ta' madwar 20% u aħna ħan naraw illi kunem massimu tal-valur bl-iktar mod professjonali ta' dan l-investiment li hemm fl-Iberja naħat tal-bankja. Ringrazzjak. Um, I haven't got anybody here from Grazzi ma mutnara li jemħat fissam il-gwe mela għalli pipi għanna sur de grandis. Muchas gracias, señora presidenta. Grazzi ħafna, Signora President, u eh, nixtieq nilqa Aziz Ministru għawek fi Brussell. U eh, bħala Ministru illi qed tkun attiv ukoll f'ħafna deċiżjonijiet li tittieħdu fuq livell Ewropew mhux biss fuq livell nazzjonali, ġifieri inti tkun sikwita hekk. Inti kont eleganti ħafna bil-mod ta' kif tweġġibt, però jiena naħseb li fid-dinja tal-politika inti trid tieħu l-pakket kollu u mhux eh, tażel eh, mis-sitwazzjoni ma nistgħux ngħidu aħna illi il-bankja huwa marbut pereżempju ma' Barcelona biss jew hekk, il-bankja jirrappreżenta l-istat Spanjol u qegħdin nippruvaw nimplementaw id-deċiżjonijiet illi hemm bżonn illi jkunu implementati kif intqal u kien ordnat mill-Kummissjoni Ewropea, però l-istituzzjonijiet Ewropej qegħdin jagħmlu x-xogħol tagħhom kif suppost fil- wara l-laqa li kellna tal-Kunsill ta' Ġunju dan għawa għal pitch ta' din tagħna u kien hemm ħafna iktar fiduċja iżda mbagħad fil-summit ta' wara ma kienx hemm biżejjed appoġġ. Jiena il-mistoqsija tiegħi hija inti taħseb li qed isir biżejjed sakrifiċċju minħa ta' pajjiżi bħal tagħna, bħal Portugal u pajjiżi oħrajn u jew kella taħseb li qed inkunu iktar frustrati bid-deċiżjoni li qed jitildu mill-Kummissjoni Ewropea. Iva, grazzi ħafna Sur De Grandes. Jina dak li nixtieq nagħmel huwa illi ngħid xi ħaġa illi forsi tista' titqies li qed tmur lil nwis minn dak li aħna nistgħu ngħidu, però aħna naħsbu li li l-irkupru ħajkun diffiċli jew kważi impossibbli. Sakemm mad-dubju dwar l-ewro ħajkunu ċarati, ħaj jitneħew kważi għal kollu ġifiri, aħna minna għada Spanja dak li ħan iprufaw namlu apparti mill-kontribuzzjoni tagħna li l-politika Ewropea ekonomika illi naturalment hija meċċija b'koordinazzjoni min-naħa ħata l-Unjoni Ewropea, aħna ħan iprufaw nikkontribwixxu kemm jista' jkun għal proġett tal-munita wahdanija u sabiex aħna nippruvaw nagħmlu progress ħalli nsolvu l-problemi li aħna kellna bl-euro matul dawn l-aħħar ftit snin. Issa dwar qafas istituzzjonali li qiegħed fil-bażi ta' l-euro aħna nafu li l-integrazzjoni fiskali hija fundamentali, importanti ħafna u aħna nixtiequ illi l-integrazzjoni ekonomika ma tkunx mhux qed tkun tibbis taffetwa l politika ekonomika, iżda anke l-politika fiskali. U permezz ta' dan l-approċ li huwa approċ li huwa bbażat fuq l-integrazzjoni Ewropea, ġifiri li bbażat fuq l-munita waħdanija ħana nafu li bekk aħna nkunu nistgħu forsi nsolvu ħafna mill-problemi li għandna fi Spanja. Jiena meta tkellimt l-ewwel darba jiena li skont il-Fond Monetarju Internazzjonali li huwa evalwazzjoni indipendenti aħna naħsbu li bħalissa fil-fatt għandna deficit differenti li qed jiżviluppa minħabba dubju tal- li huma bbażati fuq il-ġejjieni tal-ewro. Nafu li qed fadlenna ħafna x'namlu. Però aħna fis-sessina din nippruvaw nagħmlu kontribuzzjonijiet u naraw ukoll li immexxu l qudiem dawn unneħu dubbi istituzzjonali dwar l-euro. Grazzi ħafna sa naddi għal Filip minnaħa tal-Partit tal-ħodor un bat naddu għal rappresentant mill-Partit eh, tas Soċjalisti Demokratiċi. Filip, grazzi ħafna Ministru jina nittama illi tista segwi l-mistoqsija tiegħi ħansaqsilek bil-Franċiż jiena jisjand qiegħed taħt l-impressjoni li inti tkellem il-Bundestag jiena jiddispiċini ngħidlek li m'hawnx membru Ġermaniż hekk illum. U dan jidher illi qisu l-Ispanjoli qegħdin jippruvaw juru kemm kienu bravi u juru ċertifikat u r-riżultati li ħarġulhom wara l-eżamijiet fl-iskola. Jiena naħseb li dawn l-ammonti, dawn il-biljuni ta' euro, 40 biljun, 60 biljun Dawn kollha eh, ammonti kbar ta' dejn iżda jekk intom tħarsu lejn dawn l-aħħar għaxar snin. X'taħsbu li l-ammont totali ħajkun fis-settur bankarju Ewropew dik kienet mistoqsija ta' statistika issa bejn l-IMF u d-DG tal-Kummissjoni akfen hemm ukoll problema fuq eh, l-effett multiplu tal-GMI. Inti x'taħseb illi dan jista' jkun għal Spanja. Nixtru nkun naf ukoll Spanja kif ħajrna xila timxi l qoddim u kif ħat irnexxila twaqqaf u tnaqqas il-perċentwal ta' 52% ta' qatt s iż Jekk intom għedin taraw li hemm kważi miljun ta' dari li huma abbandonati mhumiex okkupati, jekk dawn it-tjar ħajkunu vojta dan ħajkun telf ta' valur, allura aħjar nagħtu aċċess ma taħsibx li dawk in-nies li verament għandhom bżonn ta' dar. Li vent saqsejt tliet mistoqsijiet dwar ir-rata ta' eh, għad fost iż-żazah li mhijiex aċċettabbli assolutament u jiena jkolli ngħid li f'dan l-aħħar miżuri li aħna implementejna fi Spanja provajna nifuka kemm jista' jkun investiment tal-korporazzjonijiet Spanjoli għal dan il-ansa biex innaqsu l qatt fost iż-żazaq. U anka provajna aħna noħorġu dawn il-soluzzjoni tal dawk li għandhom kuntratti temporani, aħna provajna nbidlu wkoll il-pożizzjoni tagħna permezz tal- riforma fis-suq tax-xogħol u aħna ħassejna li ma kienx ġust assolutament li aħna niffukaw l-isforzi kollha ta' bidliet li qed jagħmlu l-korporazzjonijiet meta aħna kellna domanda pal-di għalek għalhekk fil-fatt aħna irnexxielna nelbu id-differenza li kien hemm bejn il-barranin u dawk li għadin ġewwa, bej dawk li għadin barra mis-sistema dawk li għadin ġewwa. Di ma kienieċ ġusta qabel u għalhekk aħna din ippruvaw inħeġġu kemm jista' jkun il-korporazzjonijiet Spanjoli sabiex jinvestu ħalli aħna naqsu dan il-perċentwal ta' għad. Aħna din ippruvaw li jkollna ħafna iktar flessibilità f'dak li għandu x'jaqsam regolamenti. Dan huwa lan prinċipali tar riforma tas-suq tax-xogħol li aħna implementajna fi Spanja. Ġifieri mill-perspettiva tal-gvern eh, Spanjol il-qad fost iż-żaza huwa l-priorità għalina. Aħna nixtiequ ntejbu sitwazzjoni soċjali fi Spanja. Aħna nafu li iktar minn 50% ta' qad fost iż-żaza żgur illi din hija negattiva ħafna għal pajjiż kollu u għażaża u żgur li ħajkun diffiċli illi jekk aħna ħanibqgħu perċentwal bħal din illi nkomplu għaddejjin quddiem b'koerenza u koeżjoni soċjali. Aħna ħankomplu għaddejjin bil kontratti l-ġodda li approvajna, ġimma li għaddit diġa approvajna kuntratt tip ta' kontrat ġdid u aħna din nippruvaw ukoll illi norbtu mhux biss permezz tax xogħol tagħna, iżda anke permezz tal-kapital tal il-kapital umal, aħna din nippruvaw naqdu l-edukazzjoni u taħriġ li għedin nofru l-nis sana flimkien mal opportunità li wieħed jaħdem wara li jkun lesta taħriġ. Ġifieri dan aħna qegħdin nippruvaw għalli eh, naraw illi qiegħed isir għal vantaġġ tal-ċittadini taż zaza. Issa Dwar il-kwistjoni teoretika li inti saqsejt, din ġibet ħafna attenzjoni waħna mill-IMF rajna illi il-fiscal multiplier f'dak li għandu x'jaqsam restrizzjoni fiskali dan hija miexi bi progress. Waħna din imbastru aħna konna din imbastru ċifra differenti fil-passat u din rridu nżommu f'moħħna din raġuni importanti li aħna nżommu f'moħħna mhux biss l-isforz ta' konsolidazzjoni, iżda aħna forsi nistgħu nitkellmu fuq eh, l-isforz fiskali jiena nittama illi fl isforzi fiskali aħna mhux biss irridu nieħdu ħsieb it-tnaqqis tal-dejn fuq livell fiskali. Naħseb li dinja ħaġa li l-Kummissjoni qiegħda tqis bla dubju ta' xejn. U fl-aħħar nett dwar it-telf aħna nistgħu ngħidulkom li l-istress tests li qed isiru kienu fil-fatt eh, segwiti minn ċifri li kienu ppubblikati eh, mill-Bank ta' Spanja u anke mill-awtoritajiet u aħna naħsbu wkoll li il-kalkolu tat-telf huwa kawt ħafna. Però nista' ngħidilkom xi ħaġa wkoll li hija daqsxejn iktar komplikata. Mill-bidu net tal-kriżi ekonomika, minkejja l-fatt li fl-Ispanja bdiet tinħas ftit tard il-kriżi ekonomika, il-kontribuzzjoni tal-banek eh, Franċi ta' Spanjoli skużawni kienet kbira ħafna, kważi 20% tal-GDP Spanjoli ġifiri l-exposure tal-real estate kienet fil-fatt xi ħaġa li kienet akkumulata mill-banek Spanjoli, però aħna rridu narfu l-isforzi li saru minn dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji. Forsi ma kienx perċentwal daqshekk u daqs dawk ta' pajjiżi oħrajn. Iżda jiena naħseb li l-valur prinċipali u l-ass prinċipali wkoll ta' din is-soċjetà u l-fatt li aħna rridu nanalizzaw is-sitwazzjoni hija li aħna nagħmluha biċ-ċar li s-sitwazzjoni kienet ħafna aħjar mill-perċezzjoni li aħna kellna wkoll dwar l-industrija u s-settur bankarju. Grazzi ħafna s-sanna l-lani podimata għall-SND. Grazzi ħafna Sharon u grazzi ħafna lilek, Aziz Ministru tal-Diskors ta' introduzzjoni li kien dettaljat ħafna u sabiex nipprova nfassar mistoqsija tiegħi b'mod differenti. Jiena nixtieq illi ngħidlek li meta inti kont titkellem fl-ewwel parti tal-diskors tiegħek jiena eh, tkellimt mal-kollega tiegħi u qalli u jisna ftemna ħna qbilna ma' xurxin illi jisna għadim nisimgħu l-Ministru Grek jitkellem, mhux għax irrid inqabbel l-Ispanja u l-Greċja, iżda il-miżuri li inti diskrivi li għandhom xaqsu ma tnaqqis fl-ispejjeż, żieda fit-taxxi, dawn kollha huma l-istess eh, diskors li qed jgħidu l-Greċja u jiena nixtieq ukoll illi nerġan saqsik il-mistoqsija li qasaqsa s-Sur Sanchez Presedo. Jina naf li l-ebda eh, pajis ma jista jibdel din it-tip ta' situazzjoni waħdu, però ma taħsibx li fuq il-livell Ewropew aħna għandna bżonn nerġgħu nġibu daqsxejn ta' bilanċ dal tip ta' politika minħabba li inti stesset il-riċessjoni illi bħalissa qiegħda tiddomina l-Ewropa din ma ġietx mingħajr il-kawza ħna nafu illi r-reċessjoni ġiet minħabba l-politika restrittiva li ħna nimplementaw fl-Ewropa. U inti stess qed illi ir-rata tal qat fost iż-żgħażagħ fi Spanja mhijiex aċċettabbli hija għolja wis u taf li hemm zbilanċ ukoll soċjoekonomiku naf naħseb ukoll li wieħed mir-riżultati ta' dan l-iżbilanċ huwa illi intom m'għandkomx biżżejjed flessibilità sabiex tkunu tistgħu tappoġġjaw l-ekonomija Spanjola. Inti taqbel ma dan li qed ngħid jiena u t-tieni mistoqsija tiegħi hija il-mekkanizmi tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea stess x'tista' tagħmel sabiex tgħin l-Ispanja ħalli l-ekonomija Spanjola tirkupra. Ringrazzjak. Well, um, first of all, I'm not going to Mela, jiena l-ewwel net mhix ħanoqgħod inqabbel l-ekonomija Spanjola ma' eh, ekonomija ta' pajjiż ieħor, dik żgur li le. Minħabba li jiena naħseb illi din tkun xi ħaġa illi tkun verament mhix oġġettiva. Però jiena dak li nista' ngħidilkom huwa li l-ekonomija Spanjola hija ekonomija kompetittiva ħafna. Din hija xi ħaġa li jiena ili nipprova nisħaq eh, anke permezz tad-diskors tiegħi ta' introduzzjoni. Din is-sena aħna ħankunu viċin ħafna għal pożizzjoni esterna bilara ta' ħafna U din dejjem kienet il-problema fil-passat fil-fatt minħabba li aħna fi Spanja għandna tliet bilanċi prinċipali L-ewwel net għandha x'taqsam mal leverage tas settur privat, it-tieni ħaġa hija l-problema tal-proprjetà tar-real estate u l-spekulazzjoni f'dan il-qasam U t-tret ħagġa għaddejn li aħna kumulajna s-sena 2008. Dawn it tlet elementi flimkien ma regolament tas suq tax xogħol li kienet implementata u kienet verament ta' dannu, dan għassa la situazzjoni li ninsabu fija bħalissa. Issa l-approċ tal-Gvern Spanjol huwa li nippruvaw aħna nirranġaw dawn it-tip ta' zbilanċ u aħna nippruvaw ukoll neħilsu minn dawn il-problemi, nsolvu dawn il-problemi, dak li qed nippruvaw nagħmlu huwa li nsolvu l-problemi tal-settur bankar finanzjarju permezz tal-politika trasparenti u ħallibek aħna nistgħu nerġgħu nibdew eh, ninvestu eh, fl-ekonomija reali fil-ġejjin. It-tieni ħaġa li qed nippruvaw nagħmlu huwa li aħna nippruvaw inneħu u nibdlu regolament fis settur bankarju li kellu effett negattiv ħafna kemm fuq iż-żazħa kif ukoll fuq il-ħaddiema ġenerali Spanjoli u t-tielet ħaġa aħna din nippruvaw namlu minn kollox sabiex nappoġġaw it-kabbir, inneħu billi neħu l-burokrazija, inneħu l-ixkir, niġġeneraw iktar kompetizzjoni, nirranġaw ukoll ċertu strutturi illi kienu ta' dannu wkoll u kienet jaffitwaw b'mod negattiv il-potenzjal ekonomiku tal-kumpaniji Spanjoli. Issa dwar il-politika fiskali dak li nixtieq ngħid huwa illi sabiex aħna nippruvaw innaqsu il deficit fiskali din hija xi ħaġa li hija verament meħtieġa rridu nagħmluha, però aħna rridu nagħmluha bl-iktar mod li għamil sens. Jiena naħseb illi illum il-ġurnata kulħadd huwa konvint illi il-perfezzjoni fiskali mhijiex qed wassal għal pass il-qoddim jiena naħseb illi aħna rridu nkunu konvinti li fil-perjodu li jmiss dan ħajkun eh, possibbli. Għalhekk aħna rridu verament nipplementaw din il-politika, din il-modifika, u iżda dan irid isir bl-iktar mod li għamel sens u b'ritmu illi mhuwiex wassal għal danni għall ekonomija reali u naħseb illi kulħadd anke fuq il livell Ewropew jinsab fuq l-istess livell u jaħsibha bl-istess mod. Grazzi ħafna is-sur Fiel. Grazzi ħafna, Sur Ministri, ħankelmek bil-Portugiż. Ħalli infakru wkoll li fil-Peniżola Iberika hemm iktar minn pajjiż wieħed. Imma, insomma, Aziz Ministru, jiena nifhem dak li qed tgħid inti u qed insegwi ħafna mill-qrib dak li qed jiġri fi Spanja u jekk inqabbel il-kwistjonijiet li hemm fi Spanja ma' dawk tal-Portugal naf li hemm ħafna kwistjonijiet li huma l-istess taż-żewġ pajjiżi, però dak li rridu nifhmu huwa li hemm dawn miżuri ta' konsolidazzjoni u l-fatt jekk aħna ħniex ħan ikkompromettu il-ġejjini tagħna kif ħansolvu l-problemi tal-qatt. Din hija l-iktar ħaġa importanti minħabba li l-qatt qiegħed jiżdied bis-sigħat ehm, fil-pajjiżi tagħna u waħda mill-konklużjonijiet li nħarġet dan l-aħħar mill-IMF illi kienet qiegħda tgħid illi għal dawk il-pajjiżi li bħalissa jinsabu f'diffikultà jista' jkun hemm ċertu wkoll patterns sabiex aħna nżidu tkabbir fil-ġejjini u jekk inti taħsibx li huwa eh, possibbli li f'dak li għandu x'jaqsam ir-rati tal-interess jekk dawn jistgħux jitnaqsu u jekk wieħed jista' opera f'kundizzjonijiet finanzjarji aħjar, inkella żgur li aħna ħajkolna eh, tkabbir differenti ħafna u għandi mistoqsija oħra li għandix taqsam ma l-Unjoni Budġetarja li qed tinħoloq u li tkun proposta. Inti taqbel sur Ministru ma l-idea li jkollna kummissarju wieħed li jkollu dritt ta' veto dak li għandu x'jaqsam budget nazzjonali, ningrazzjak ħafna tista' twieġeb l-Ispanjol minħabba jiena żgur nifmek, mhix problema. Grazzi ħafna. Dwar ir-rati tal-interess jiena dan diġà għedtu iktar kmini. Fi Spanja, skont l-opinjoni tal-IMF u kolli oħrajn, aħna qegħdin naraw li tinħallsu għal firxa ġdida wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mirati tal-interessi tagħna u dan jista' jikkorrispondi għal madwar 200 base point. Din kienet xi ħaġa illi kienet magħrufa u konfermata mill-Bank Ċentrali Ewropew u meta huma resqu il-programm tagħhom huma qalulna li jista' jkun hemm ċertu diffikultajiet fil- fit-transfer base u din hija realtà fil-verità. Issa sabiex nejna nipprovantikom eżempju, aħna kalkulajna illi madwar 100 base point, naqis ta' 100 base point fi Spanja, dan jista' iwassal għal żieda fit tkabbir ta' 0.5% fil-mija tal-prodott gross domestiku dan jista' jtikom idea ta' kemm hija sensittiva l-ekonomija reali għal kull tip ta' bidla li jista' jkun hemm fir-rati tal-interessi. Ġifieri, din hija kwistjoni importanti ħafna. Hija kwistjoni li kif qed tilkom iktar kmini aħna din nippruvaw inneħu kull tip ta' dubju li huwa marbut mal ġejjin li huwa possibbli tal-Unjoni Ewropea u mar-riskju illi bħalissa Eh, eh, qed jevalwa l-Bank Ċentrali Ewropew anke il-miżuri illi aħna din implementaw sabiex nippruvaw nevitaw il-problemi li għandna fiħdan l-euro anke fil-ġejjini. Jiena issa nixtieq nikkumenta wkoll dwar dak li intom eh, għettu fuq l-idea ta' dan il-kummissarju wieħed li jkun responsabbli għall budget nazzjonali. Aħna favur l-integrazzjoni fiskali u anka favur li nagħtu iktar sovranità lill-istituzzjoni ta' Ewropej permezz tal-Unjoni Fiskali, però din l-idea ta' kummissarju wieħed issa jiena dan qed nindirizza hawnhekk fil-Parlament Ewropew jiena qed nitkellem fuq responsabilta hawnhekk. U responsabilta hija importanti ħafna f'dan ix-xenarju. Jiena nixtieq ngħidilkom illi irridu nżommu f'moħħna illi iktar ma jkollu seta persuna, iktar irrid ikun sottopost għal kontrolli u dan huwa propju l-bilanċ li aħna rridu nippruvaw dejjem naraw li jkollna f'dawn l istituzzjoni Grazzi ħafna. U issa ħanibqgħu l-Portugal u nismgħu mistoqsija minn ta' Sinjura Ferreira. Grazzi ħafna Iva bħal kellima ta' qabli bħal kellim ta' qabli skużawni jiena ha' nitkellem bil-Portugiż, però tista' tweġib bl-Ispanjol mhux ħajkolli problema sabiex nifhmek. Mela, l-ewwel mistoqsija. Li huma eżattament ir-riski u l-informazzjoni d dejta li għandhom xi ma tkabbir tal-ekonomija Spanjola u l-possibilità li noħol iktar opportunitajiet ta' xogħol. Inti qiegħed tirrealizza sur Ministru il-pajjiżi kollha qegħdin jibbażaw ir-rata ta' tkabbir tagħhom u jserħu fuq l-esportazzjoni, però jekk kulħadd qiegħed jipprova jimplementa din l-istess politika. Il-mistoqsija tiġini f'moħħija min ħajjixtri dawn l-affarijiet li ħajkunu esportati. It-kabbir għandu bżonn tal-investiment naturalment u għal Spanja l-fondi strutturali żgur li huma importanti ħafna. Aħna bħalissa għedin naħdmu fuq il-perspettivi finanzjarji għas-sena 2014. X'in il-pożizzjoni ta' Spanja dwar id-daqs komuni ta' dawn il-fondi u Spanja qiegħda taċċetta dak li huwa magħruf bħala l-kondizjonalità makroekonomika ġifiri il-fatt li dawk il-pajjiżi illi għamlu użu mill-fondi komunitarji sabiex ikomplu imor jelbu il-rati tad-dejn jista jkollhom ukoll jisu dan il-pina addizzjonali minħabba li huma ma jkunux laħqu ċertu livell. Spanja taqbel ma dan. Grazzi ħafna, Iva, dwar kwestjoni ta' riskju u r-rabta ma' tkabbir ekonomiku l-ħolqin ta' ktar opportunitajiet ta' xogħol fi Spanja, jiena nista' ngħidlek illi forsi diġà għattu, diġà għattu dan iktar kmieni, però Spanja bħal pajjiżi oħrajn jinsabu fil-periferija tal-Ewropa illi minħabba li jada fil-perjat tista' titqis jja hija pjuttost vulnerabbli anke brabta ma' situazzjoni tal-ewro, Aħna bħal pajjiżi oħrajn li din fil-periferija għandna bżonn ta' kundizzjonijiet ta' finanzjament normali biex ngħidlek. Sabiex insostnu l-ekonomija tagħna, jiena qed ukoll illi m'għandux ikun illi kumpanija żgħar ta' daqs medju għandha tħallas iktar għal finanzjament fi Spanja milli kumpanija tal-istess daqs fl-Ewropa ċentrali minħabba li dan jista' jwassal għal żvantaġġi kbar u dan ukoll li fakkarni f'punt li smajt li sar minna tal-Bank Ċentrali Ewropew meta l-flussi tal-kapital ikunu reġgħu e, saru nazzjonali fih dan il-laqda monetarja dak li tistgħu taraw huwa li mbagħad il-politika monetarja ma tibqax waħda biss u l-rata tal-interess u deċiżjoni dwar dawn ir-rati mhumiex qed iwasslu għall-istess effett. Ek kif il-miżura eh, tal-Bank Ċentrali Ewropew qiegħda tipprova tilħaq. Ġifieri, dan għandu jkun eliminat u r-riskju prinċipali għad kabbir u għall irkupru tax xogħol eh, fi Spanja għandu x'jaqsam mal eliminazzjoni ta' din il-problema jekk aħna naturalment nkun nistgħu neħu dan l-isvantaġġ bejn il-pajjiżi sa dwar l-investiment jiena nix ngħidilkom Spanja kien qiegħed jirċievi minn ħafna minn din l-assistenza minn din l-għajnuna jekk tħarsu lejn is-sitwazzjoni tagħna aħna nafu li dawn il-fondi Huma importanti ħafna sabiex aħna nippruvaw nirkupraw it tkabbir ekonomiku, però fil-ġejjini aħna nafu li l-investiment irid jiġi minn Eh, kanali oħrajn minn sorsi oħrajn ma nistgħux biex sinserħu fuq il-fondi strutturali. U dan jien permezz mhux qed ngħid illi qabel konna nibdew b'50-60 elf euro pereżempju, aħna rridu jkollna rata ħafna iktar reġonevoli, mhux eżattament ma kellna fil-passat, iżda iktar milli għandna bħalissa. U l-investiment, it-tip ta' investiment li aħna rridu nippruvaw niġbdu huwa wieħed illi huwa aktar fukat fuq il-kumpaniji żgħar daqs medju, investiment fit-taħriġ, investiment fit-tarif u fit-teknoloġija, dak huwa proprju tip ta' investiment li aħna għandna bżonn. U inti semmejt ukoll l-esportazzjoni, il fatt li hemm ħafna pajjiżi tiserħu fuq l-esportazzjoni, però Jiena jkolli ngħid illi l il bilanċ bejn il-kompetittività u l restrizzjonijiet din hija importanti minħabba li kulħadd jista' jkun iktar kompetittiv jekk ikun hemm iktar esportazzjoni minħabba li jekk ikun hemm persuna ta' sport oħra li timporta naturalment dan ikun tajjeb, però jekk wieħed eh, ħajamel iktar esportazzjoni dan jista' jiġġenera iktar attività ekonomika f'pajjiżi oħrajn, ġifieri aħna nafu li rridu eh, ikonna titjib anka fil-kapacità illi aħna nistgħu nibnu u Spanja għandha tkun ta' eżempju, però dan m'għandux effett l-pajjiżi l-oħrajn b'mod negattiv u l-aħħar mistoqsija tiegħek dwar perspettivi finanzjarji. Fran Spanja qiegħda f'pożizzjoni bħalissa fejn qed titbiet mill-fatt li qiegħda tirċievi biss għal sitwazzjoni fejn tista' tkun ukoll kontributur. U aħna naħsbu illi kemm il-politika ta' koeżjoni kif ukoll politika agrikola komuni importanti ħafna l ġejjin ħalli bekk fiħda l-perspettivi finanzjarja aħna ħankunu naturalment stretti f'dak l-għandu xaqsam il-budget Ewropew, iżda anke f'dak l-għandu xaqsam il-budgets nazzjonali. Aħna ħan ippruvaw naraw illi f'dak għandu xaqsam il-koezjoni, il-politika ta' agrikola komuni, aħna naraw li t-nej li huma jkollhom rwol importanti ħafna f'dak għandu xaqsam il-ġejjieni tal-perspettivi finanzjari. Grazie. Much uh, no other members have indicated. Grazzi ħafna, ma jidirx li għandna aktar membri. Forsi hemm xi ħaġa li xtaqt iżżid. Iva, Iva kellek mistoqsija Skużani, onorevoli, eh, punt li nsejtu fit tweġiba tiegħi dwar dawn id-djar vojta fi Spanja. Mela, fuq dan il-punt, jiena ngħid illi Iva rajna bidla importanti fil-prezzijiet li niżlu fi Spanja. Nittama illi bil-ħolqien tal-bad banks dan il-proċess ukoll jitħaffef Naħseb illi jridu nagħlqu d-distak li hemm bejn il-prezzijiet tas-swieq u l-prezzijiet li kellna f'ċertu partijiet tal-suq tal-proprjetà. Jekk wieħed iqis l-evoluzzjoni tal-prezzijiet tal-proprjetà fi Spanja, eh, tinduna illi rajna tnaqis importanti ġifiri tensjonijiet li nislu l-isfel biex bekk eh, is-suq t-sib saqajh. Ovvjament, eh, dan jfisser il prezzijiet ta' djar ikunu prezzijiet li eh, ċittadini jkunu jistgħu jħallsu allura rridu iva fl-istess waqt naraw illi jkun hemm disponibilità ta' self ta' ipoteki sabiex il-popolazzjoni spanjola, specialment iż-żgħażagħ, ikunu jistgħu jitlu fis-suq tal-proprjetà. Filip, jekk jogħġbok, għandi għandi membru ieħor illi xtaq jagħmel eh, mistoqsija u naħseb ta' min illi nisimgħu lilu qabel xejn. Grazzi ħafna. Sur Degidindos You know. U kol xtaqt nir-ringrazzjak. U napprezza l-isforzi tijak li tattendi għallu. Mela, il-rati tal-qat. Il-rati f'ottubru kienu ħżina u l-gvern tijak semma illum illi forsi fl-aħħar mill-aħħar aħbar mhux tant kera hija illi il qat l-aktar insibuh fis-settur pubbliku. Iżda fil-fema tiegħi E, dana huwa aktar aħbarijiet, dawn huma aktar aħbarijiet żiena għaliex meta nqisu linji ta' politika ta' austerità adottati mill-gvern, e, dana kien il-kawża ta' tant qatt. Mbagħad kien l-awtoritajiet pubbliċi li jridu jipprovdu servizzi l-edukazzjoni, s-saħħa, kif ukoll is-servizzi soċjali lil ċittadini. Issa qegħdin naraw riforma tal-amministrazzjoni u jidher li kien hemm ftehim u, u kien hemm anki appoġġ għal dan il-ftehim. Però dialogu soċjali dan forsi huwa mezz kif aħna nevitaw tali sitwazzjonijiet biex nevitaw sitwazzjonijiet ta' qatt żejjed. Issa, il-rwol tiegħek bħala Ministru, inti fimt il-mistoqsija tal-kollega tiegħi, is-Sur Presedo, illi semma dan il-punt minkejja l-fatt li huwa minn Galizja, jiġifieri il-ċifri ta' novembru ta' inflazzjoni. Il-gvernijiet, il-gvern anzi se jagħmel tajjeb għal tnaqqis li għandna ta' wieħed fil-mija fil-bidu din is-sena. U il- ċifri li ħarġu f'Novembru dwar il-livell ta' ixin mela l-aħħar parti tal-mistoqsija l-gvern fil-fatt aġġorna l-pensjonijiet b'1% u bħal dejjem irridu nifmu l-inflazzjoni x'kienet għal Novembru se tkun għal Novembru. Kif ukoll hemm liġi fuq għal dan il-punt partikolari. Naħseb jina fil-fatt parzialment weġibt il-mistoqsija tiegħek. Jina aktar interessat fis sostenabilità tas sistemi tal-pensjonijiet fuq medda medja jew twila ta' żmien u allura naħseb li hemmhekk iva hemm xi punti li rridu nappoġġjaw it-tnaqqis gradwalment ta' l-età tal-pensjoni u issa rridu nifukaw fuq punt aktar interessanti fil-fema tiegħi jiġifieri. iż effettiva tal-età ta' pensjoni jiġifieri l-età titla għall-età ta' pensjoni stabilita mill-liġi. U din hija xi ħaġa li aħna rridu naraw fi Spanja fil-15 snin ġejjin. Ċertament, tnaqqis fil-impiegi eh, dan it-naqis ikun ħażin kemm fis-settur privat kif ukoll fis-settur pubbliku Lkoll naqblu fuq dan il-punt. Issa, dak li veru li jekk aħna nqisu l-aħħar żewġ semestri kif ukoll ir-rapporti dwar is-suq tax-xogħol naraw illi eh, l-impjiegi stabilizzaw ruħhom fis-settur privat iżda fis-settur pubbliku bħala riżultat ta' konsolidazzjoni fiskali rajna żieda fil-qatt. U allura x'inhu l-punt ta' dan kollu? Jeħtieġ illi tassew naħdmu fuq is-settur eh, pubbliku fi Spanja għaliex hemm ħafna duplikazzjoni repetizzjoni ta' xogħol, xaġa li rridu nevitaw għaliex il-priorità tagħna għandha tkun li naqsu id deficit pubbliku. Natikom eżempju. Fi Spanja, u kif tafu, kellna surplus ta' 2% u kellna wkoll ratio għal GDP ta' 40% u mill-2009 aħna mxejna mill GDP ta' 11% u din zeda għal 22 punt ta' bażi. Issa, xċara fil qat bejn l-2007 u 2009 għadda minn 8 sa' aktar minn 20% f'dawn is-sentejn u allura x'qed xirt infisser dana kollu? Mhuwiex biss espansjoni fiskali, mhuwiex biss tnaqqis fis-settur pubbliku, mhux dejjem dawn huma tweġibiet għas-sitwazzjoni tal-qatt, għaliex dejjem se naraw aktar u aktar dejn pubbliku, mbagħad ikonna problemi ta' finanzjament. Bekk qed nissuġġerixxi illi jkollna riforma sensata fuq pass adattat u anki riforma adattata tal-deficit pubbliku għaliex inkella se naraw dawn il-livelli pjuttost li. Grazzi, Skużawni, jiena u koll għandi mistoqsija zaħira biex eh, ntemmu fuq dan il-punt, ġifiri il-profit mis-xiri tal-bonds li sar mill-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena fimt li l-profitti suppost kellhom jerġgħu jitqasmu lura lill-Banek Ċentrali, ġifir il-Banek Ċentrali Nazzjonali, u dan jsir skont il-prinċipji ewlenin u mhux ġifiri li il-profit Spanjoli imur għal Spanja, iżda mbagħad tonnu kien hemm xi eh, ftehim bejn is-Sinjuri Gentleman's Agreement, ovvjament ma qed nitkellmu bejn eh, il-Banek Ċentrali eh, dwar il-ġret nitkellmu vera. Il-flus imorru lura biex ngħidu hekk. pereżempju fir-Renju Unit għanna xi 35 biljun illi issa il-gvern jista' jakkwista lura mill-Bank Ċentrali u għal kif għal stati Uniti u l-Ġappun, pero il-Banek ċentrali fil-fat. Reġaw qasmu lura dawn il-flejes il-pajjiżi ta' oriġini għaliex ovvjament Spanja għandha interess, pero anki pajjiżi oħra, jekk dana ma seħħ u anki għalix forsi f'dawn il-jumej li ġejjin se tiltaqa' ma' diversi ministri tal-finanzi, forsi tista' tfakkarhom dwar dan il-punt. Iva, Qegħdin analizzaw is-sitwazzjoni attwali illum fil-fatt se jkollna diskussjoni importanti eh, dwar dan anke mal-Greċja. Jiena kont kemm xejn sorpriż għax fil-każ tar-Renju Unit il-Bank ta' eh, tal-Ingilterra wkoll għamel profitt u naħseb din hija xi ħaġa tajba u aħbar tajba allura jiena konvint illi fl-aħħar mill-aħħar jekk inti tiġi tiġi eletta il-gvernatur eh, tal-Bank ċentrali tagħkom tagħmlu użu tajjeb ħafna ta' dawn il-profitti. Għal sedan intant aħna se nippruvaw anki nippruvaw nużaw blaqwa mod dawn il-profitti u fil-fatt dan huwa punt li konsidrajna u dan ovvjament jorbot ukoll ma' ċertu sitwazzjonijiet speċifiċi tal-pajjiżi. Grazzi ħafna. Iva nittama illi il-flejjes jaslu fejn għandhom jaslu fl-aħħar mill-aħħar fih dan iż-żona euro. Naħseb eh, il-punċi deċisu kol għal-Renju Unit mingħajr l interventi Grazzi ħafna għal-ħin tiegħek. Grazzi.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 okay. Oh, colleagues, can I, uh, can I ask? Kollegi, jek joġobkom, nitlobkom tiħdu postkom għalix għanna zewġ kustjoniet importanti ħafna x'niddiskutu mal-komissarju tagħna. U dawn huma kwistjonijiet importanti f'termini tal-aġenda ta' statistika għaliex qegħdin naħdmu dwar żewġ files, il-kontijiet nazzjonali regionali, reġjonali u r-reviżjoni tal afas Eh, ta' statistika u rapporter sur xikluna hija ta' hawnhekk ukoll se ovvjament nieħu it-tweġiba il-mistoqsijiet il-kaċ tiegħi u mbagħad il komissar jitkellem dwar tassazzjonu tassazzjoni din hija kwistjoni importanti però u wkoll qed issir waħda politika wkoll minħabba d-deċiżjoni għall għall-tax-il stat membru li jimxu il-qudiem bl-FTT Mbagħad għandna dibattitu wkoll dwar il-levitar u l-evażjoni tat-taxxa. u mbagħad għandna l-programm tagħkom ta' xogħol kummissjoni kif ukoll rapport tal-kumitat dwar dan is-suġġett. Mela, nisimgħu il-kummissarju mbagħad nibdew bil-mistoqsijiet tagħkom. Mela, kummissarju kjoġbok. Grazzi għal din l-introduzzjoni, onervoli membri, kważi sena ilu jiena ndirizzajtkom wara li jiena ħadd ir-responsabilità l-istatistika dan il-Kummissjoni Ewropea. Huwa mument adattat li naraw x'progress l ħakna kif ukoll naraw x'inhuma l-isfidi fil-qasam tal-Istatistika Ewropea. Kummissjoni edha wkoll tara li kolla sistema ta' statistika Ewropea li tkun indipendenti, b'saħħita u effiċjenti biex bekk ikonna statistika ta' livell oli. Sa l-aħħar laqgħa mill-aħħar laqgħa tagħna tal-22 ta' Novembru, Kummissjoni wetqet numru ta' inizjattivi u dawn jiena preżentajthom lilkom. Partikolarment aħna ridna ntejbu l-kredibilità tal-istatistika Ewropea. Xtaqt insemmi dawn il passi leġislativi importanti. L-ewwel nett il-Kummissjoni adottat proposta biex temenda r-regolament dwar l-istatistika Ewropea. Il-Kummissjoni hija konvinta li l-kredibilità tal-istatistika Ewropea ma tistax tinkiseb mingħajr ma jkun hemm riformi koraġużi fil-governanza statistika kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali. Jiena kuntent nara li l-Parlament huwa tal-istess fema Dana kien evidenti u kol mir resoluzzjoni tal-Parlament dwar il-ġestjoni eh, tal-statistika li ġi adottat fi marzu. Messaġġ simili ta' poċ jista' jinqaraw kol fl-aħħar rapport tas-sur Xikluna li ġi diskuss minn dan il-Komitat il-ġimgħa l-oħra. B'mod partikolari, Jina nista nisħaq eh, għal-responsabilta u kol tal-istituzzjonijiet li għandu xasum għal-statistika kif u kol kooperazzjoni aħjar ma istituzzjoni tal-verifika tal-istatistika. L-appoċ kontinwu ta'kom issa se jkun importanti fid-daw tal-diskussjonijiet tal-, -diskussjonijiet tal diskussjonijiet regolament ta' statistika Ewropea flimkien mal-Kunsell Stati membri donnom illi ma tantx jixtiequ li kunem bidliet għas sistemi nazzjonali tagħhom. Mod partikolari dana jkonċerna indipendenza professjonista tal-awtoritajiet ta' statistika kif ukoll ir-rwol ta' koordinament fi sistemi rispettivi tagħhom ta' statistika. Fil-maġġoranza tal-pajjiżi dawn iż-żewġ aspetti ma joħolqux problemi, xorta waħda rridu niżguraw li l-istess standards japplikaw għal kull sistemi Ewropej ta' statistika u allura dan nistgħu niksbuh biss billi dawn l-standards jitlu fil-liġi. Speċifitajiet nazzjonali m'għandhomx ifixklu dan il-għan. Minn barra dan jeħtieġ li jkollna l-impenji fuq il-fiduċja fl-istatistika fil-statistika fl istatistika u dawn jiġu implementati mill-gvernijiet kollha sabiex bekk dawn ikunu jarfu r-responsabilità tagħhom għal kredibilità ta' statistika uffiċjali. Fuq livell Ewropew, il-deċiżjoni adottata dan l-aħħar dwar Eurostat ukoll issaħħaħ l-indipendenza professjonali tal-Eurostat kif ukoll ir-rwol ta' koordinament fih dan il-Kummissjoni. Aħna napplikaw l-istess standards għalina nfusna bħal dawk li nistennew mill-istati membri. Fl-istess waqt, din id-deċiżjoni f'ħafna aspetti twieġeb għal rakkomandazzjonijiet tal Orti tal-Awdituri Ewropea u dwar rapport tal-Eurostat u l-ISS ġew publikati f'Settembru. Id-deċiżjoni ġdida dwar Eurostat ukoll tinkludi l-impenn ta' fiduċja tal-Kummissjoni dwar l-istatistika. F'dan il-mod aħna qed nuru eżempju tajjeb għall istati membri sabiex isegwu bil-impenni nazzjonali tagħhom li huma eh, kifet eh, din hija xi ħaġa li ma tantx jidru li jixtiequ jagħmlu għalissa. Ma nistax nistennew iktar l-istatistika Ewropea jeħtieġu li jkollna produtturi indipendenti minn interferenzi politiċi. Naf illi il-Parlament huwa tal-istess fema pal is stati membri irridu u koll ikunu tal-istess fema, irridu ikollhom u koll uffiċċji ta' statistika independenti evidenti, anki jekk dan jfisser li jgur ikun hemm bidliet fl-organizzazzjoni interna u anki fil-qafas legali tagħhom. Bekk se nkomplu nibatu dan il-messaġġ il-Kunsil bħala Kummissjoni nittama li dan jiġi rifless ukoll fil-konklużjonijiet tal-Ekofin tagħna. id deċizjoni delegata dwar investigazzjonijiet u multi brabta mal manipulazzjoni tal-istatistika. Dan sitlu fil fisseħ dalwaqt il-Kummissjoni issa se tkun tista' tuża setat kollha tagħha mogħtija mill-leġislatur għal dak li għandu x'jaqsam id-dejta tal-finanzi pubbliċi u se jkun hemm drittijiet legali li jkun hemm investigazzjonijiet fih dan stat membru meta jkun hemm indikazzjoni serji ta' eh, ta' xi statistika li ma tkunx korretta u bekk issa għanna u koll rabtiet aktar b'saħħithom ma' istituzzjonijiet tal-verifika fl-Ewropa biex bekk massimizzaw l-effettività u l-effiċenza tal-kontrolli tal-kwalità tal-istatistika. Wara s-sejħa tal-Konsil fl-2011, issa l-Komissjoni qed tipprepara qafas legali b'saħħtu għal indikaturi biex bekk inkun nistgħu niffokaw fuq il-bilanċi eh, u proposta leġislattiva għal fidal ta' dan, anki għal dak nixaqsam kontrolli kontrolli adattati hija xi ħaġa li se nippreżentaw dalwaqt. Onorevoli membri, kol kemm aħna nafu illi l-ambjent politiku u ekonomiku mhuwiex favorevoli għal xi bidliet illi magħhom iġibu aktar risorsi u aktar finanzjament. Iżda issa minn qatt qabel neħtieġu li jkollna statistika kredibbli għall koordinazzjoni tal-politika tagħna waqt nitkellem u koll dwar proġett u l-inizjattivi eh, li l-Komissjoni eh, eh, setwetta fis sin li ġejjin. Il-Kummissjoni hija lesta li wkoll tottomizza aktar il-kwalità tal-istatistika Ewropea għal dan ir-raġuni il-tieni round tal-peer reviews għal dak li għandu x'jaqsam il-konformità mal-kodġi ta' prattika tiġi se tiġi imnidja fil-dan il-IMS u dana naraw li s-sitwazzjoni attwali tiġi valutata mill-ġdid u l-azzjonijiet li jridu jiġu imwetqa jiġu identifikati. Se dedikaw attenzjoni kolli kwalità ta' data u naraw u koll li nifukaw fuq proċeduri ta' zbilanċi makroekonomiċi u bekk se nkomplu namlu l-almutana f'dan ir-rigward u kull fejn ikun meħtieġ. Minn barra dan, soluzzjonijiet fuq żmien twil jistgħu jiġu proposti b'mod partikolari it-twettiq tal-istandards Ewropej għal kontabilità ta' settur pubbliku jista' jtejjeb il-trasparenza tal-kontijiet Ewropej madwar l-Ewropa. Se nkompli nipromuovi wkoll proġetti ambizjużi proposti mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tal-2009 dwar produzzjoni ta' statistika ġdida miżuri għall 10 snin ġejjin. Dawn il-konċetti innovattivi issa se jitlu għal fażi ġdida biex bekk naħdu inventarju kif ukoll nagħmlu konsultazzjonijiet multilaterali. Il-Kummissjoni bil-mod il-mod se twassal tippreżenta proposti biex bekk ikonna għafas għal mezzi ġodda kif niġbru eh, naħznu u anki niddistribwixxu dajn l-istatistika Ewropea. Jiena nemmen illi dana kollu jisir realtà kif ukoll parti mill-rutina ta' kuljum. Il-programm ta' Statistika Ewropea 2013-2017 proposta mill-Kummissjoni hija konsistenti ma' din il-viżjoni. L-implementazzjoni se tkun sfida kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-Istati Membri. Iżda, ma jistax ikun hemm progress mingħajr sforzi, aħna lesti il-lingwiġbu għal sfidi fid-dal ta' dan Pazzjonijiet eh, bla dewmien u effiċenti. Biex nikkonkludi jiena ta' hawnhekk nifoka fuq il-rwol tal-istatistika li nbidlet f'dawn l-aħħar 20 sena. Eh, statistika uffiċjali mhumiex biss bażi għal pjanar strateġiku u anke għal konsiderazzjonijiet tal-politika. Meta nibdew minn ċertu kriterji naraw li l-statistika issa tintuża għal benchmarking ta' pajjiżi u anki għal eh, wirjiet ekonomiċi tagħhom u aktar valuri u thresholds u politika eh, naraw li huma bbażati fuq riżultati ta' statistika minħabba id-dinamika tal-swieq ekonomiċi u, u finanzjari naraw li statistika tista' tbidel il-perċezzjoni u anki il-ġejjini ta' pajjiż ħieħ. Blabda sorpriża ninnutaw li l pressjoni politika u tal-pubbliku fuq l-istatistika dejjem qiegħda tikber Dana kollu se jikompla u l-istatistika mhux se jkunu inqas sensattivi, inqas sensittivi u għalhekk il-kuntest tal-riformi fil-ġejjieni dwar il-politika u anki l-koordinat tal-politika se jkun punt li jixpruna dan il-qoddim. Irridu niżguraw li dawn l-istrumenti jkollhom ambjent għall-istatistika Ewropea, jiġifieri dawn jkunu indipendenti u anki jkunu affidabbli jista' jkun ikun hemm bżonn il inbidlu mill-ġdid il-qafas legali għall-istatistika biex nikkluda anki trattat f'każi ta' riformi kbar istituzzjonali. Il-Kummissjoni se tkun lesta biex tipproponi soluzzjonijiet adegwati. F'dawn il-proġetti tal-ġejjieni, il-kontribuzzjoni u l-appoġġ tal-Parlament Ewropew tkun xi ħaġa tant importanti. Grazzi ħafna. Thank you, Commissioner. Um, I have a list of people who've asked for the floor. Lista ta' persuni xtaqgħu jittu il-kelma, is-sur Xikluna, is-sur Lamberts u s-sur Xutes. Jekk jogħġbok, is-sur Xikluna. Anyone else would like to speak? Xi ħadd ieħor? Signor Luling ukoll. Is-sur Xikluna jekk jogħġbok. Thank you, Commissioner. Grazie, Commissario. tal-li jinti fukajt fuq dawn il-punti importanti pero sensittivi li huma ta' importanza kbira li hawnhekk fil-Parlament. Jina l-ewwel nett nixtieq nieħu nota tal-fatt ta' punt li għalija huwa importanti l-istati membri jidher li ma tantx eh, jixtiequ li jaċċettaw bidliet fis-sistemi nazzjonali tagħhom, jiġifieri hawnhekk qed ngħidu kollox din is-sentenza. ċertament il-kol kemm aħna naqblu illi irridu statistika affidabli u dawn dejjem u dejjem isiru aktar importanti għal dawk li jfasslu l-politika u anki għal negozji tagħna biex bekk jieħdu deċiżjonijiet tagħhom. Imbagħad hemm il-progress illi sar fil-kodiċi tal-prattika tal-istatistika xaġa li ġiddeċi ġeċiża fl-2005. U il- żvilupp tal-qafas legali għall produzzjoni u d-disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea. Dan wkoll ħadna nota tiegħu. Però wara dawn l-iżviluppi kollha, l-Ewropa kellha xorta waħda problema qudiema, mhux problema ta' pajjiż wieħed biss, iżda bekk esponitila nnifisha minħabba l-problemi ta' dan il-pajjiż. Illi bis-salvagwardji kollha l-istatistika Eh, ma baqax aktar statistika onesta u kienet frodolenti. Bekk issa edin f'stadju fejn edin u rapport biex insaħħu il-kwalità tal-istatistika. U allura irridu nagħtu ħafna importanza għal dan il-qasam għaliex mhux biss eh, ma nixtiequx li din il-ħaġa terġa' sseħħ, però Is-six pack il-ġdid, unbat it-two pack ta' wara, issa, qegħdin jagħtu is-saħħa l kummissjoni sabiex tieħu azzjoni meta il-pajjiżi ma jiksbux il-miri fiskali u ekonomiċi tagħhom u allura abbażi ta' ċerta statistika u indikaturi il-pajjiżi jiġu mbagħad penalizzati u multati u jkollhom maħalsu ammonti kbar ta' flus għabbażi ta' din l-istatistika. U l-għor mistoqsija din, min qed jipproduċi din l-istatistika? Kemm huma responsabbli l-produtturi, speċjalment upstream għaliex nafu illi ovvjament il-katina hija b'saħħitha daqs kemmi dajfa il-katina nifisa u allura irridu naraw illi fuq livell Ewropew xorta waħda rridu naraw mbagħad il-katina Ewropea fil statistika kemm b'saħħitha. Rridu morru aktar upstream fejn naraw li forsi id-dejta fl-aħħar mill-aħħar ma tkunx tant b'saħħitha ta' kemm nixtiequ. Bekk responsabilta ta' fuqna biex niżguraw illi aktar milli sempliċement nitkellmu dwar l-indipendenza tal-Eurostat u l-istituzzjonijiet nazzjonali ta' statistika rridu fil-fatt niżguraw li jkunu verament indipendenti u fil-rapport tagħna li se niddiskutu dalwaqt għaliex l-skadenza għall-amendi jidir li li hija fl-aħħar ta' din il-ġimgħa jew fil-bidu tad-dieħla. Aħna naf moħna li is-sistema nimbuttawa kemm jista' jkun u nifqu qabel ma naraw li jkun hemm il-bżonn li nbidlu trattat biex dan għajseħ. U allura nittama li fil-ġejjieni jkun sistema ta' statistika magħmula mill-Eurostat u mbagħad l-istituzzjonijiet nazzjonali. U di ma tkunx tant differenti minn dik li għandna s-sistema tal-Bank Ċentrali Ewropea. ġifiri. dawna jitbedu ovvjament mill-influenza tal-gvern u tal-Kummissjoni fis-sistema Ewropea u dawna mbagħad ikunu aktar responsabbli ah, lejn il-Parlament kemm fuq livell Ewropew u anki fuq livell nazzjonali. Issa nafu li jkun se jkun hemm ċertu gvernijiet li se jkunu kontra din il-ħaġa, però dina m'għandix twaqqafna milli naraw illi fil-fatt ikonna din is-sistema li nemnu tagħti l-indipendenza meħtieġa jiġifieri ħil mill-gvernijiet li jixtiequ fuq livell eh, nazzjonali il-kapijiet ta' istituti eh, tal-istatistika ikunu responsabbli lejn il-parlamenti bħal pereżempju l-awdituri ġenerali fuq dak il-livell. Il-kap tal-Istitut Nazzjonali ta' Statistika u ma naħsibx li l pajsi kollha għandhom din is-sistema, però dawn jiġu maħtura mill-Ministru. u mbagħad dawn jistgħu jitkeċċew mingħajr responsabilità jew mingħajr raġunijiet validi u r-risorsi li nataw dawn l-istituti jistgħu jintużaw biex jikkontrollaw jew effettivament jagħmlu impatt fuq ix-xogħol tagħhom aħna min-naħa l-oħra nixtiequ nbidluha din is-sistema u nixtiequ li jkollna bilanċ kemm fuq il-livell nazzjonali u anki dak Ewropew. U għalhekk aħna nixtiequ pereżempju illi il-kap ikun biss għal żmien ta' pereżempju seba' snin. Il-Kummissjoni mbagħad taħtar il-kandidati u dawn għandhom jiġu wkoll eh, mismuha mill-Parlament u l-Parlament jingħata wkoll opinjoni dwarhom dawn il-kandidati. Umbat ovvjament il-Kummissjoni kollha l-aħħar kelma, però minn tal-inqas il-Parlament ukoll ikun kun jista' jagħti l-femma tiegħu. Jiġifieri hawnhekk għandna ħafna suġġerimenti li ovvjament se nresqu fir-rapport u fl-aħħar mill-aħħar dawn jimmiraw lejn ir-riżultat li ikonna eh, l-indipendenza tal-istituzzjonijiet tal-istatistika kemm fuq il-livell Ewropew kif ukoll fuq il-livell nazzjonali. Nasib fl-aħħar mill-aħħar il-viżjoni fuq żmien twil illi ikonna sistema bbażi tal-accruals hija xi ħaġa li hija tassew importanti jiġifieri. Kifet qegħdin nagħmlu tant pressjoni fuq il-kwistjoni ta' governanza tajba Unbat prabta madina għanna ċertu sanzjonijiet għal ċertu indikaturi. U dawn iridu jinġabru fuq livell ta' standards Ewropej għal dak li għandu x'jaqsam il-kontabilità ta' settur pubbliku għabbażi tal-accruals. Hemmhekk naqbel miegħek sur kummissarju illi bekk intejbu l-element ta' paragun tal-kontabilità madwar l-Ewropa. Grazzi. Grazie. Grazzi għandi sitt mistoqsijiet. Minix sen nadjom le kolla il-mistoqsijiet, għax naf li ħagġa diffiċli tajt il-president l-komissarju. Issa għanna Sur Lamberts. Mela, l-għol net, komissarju jena nil-ak, bħassoltu enti mux eh, responsabli bis ta' taxxa, imma ki Emma anche tal-amministrazzjoni. allora, delle ipotesi a għonek. Forse hanno iktar interessati fl-istatistika, ma l-fatt li dawn l-istatistika. Ah, eh, eh, dawn huma l-assunzjonijiet, l-inti pratikament ta' taxxa istatistika Mela fuq is-six pack u fuq l-istatistika għandi ħaġa waħda xnajt f'kummissarju. Inti taf li hemm ġlieda għaddejja bħalissa fuq responsabilità. Hemm stat membru li bħalissa qed jirċedi qed jinsisti fuq id-disciplina għal kulħadd għall-oħrajn il-ħin kollu imma dan il-pajis il ġermania ma jriċ li kunem rapportaċ deċenti tal-responsabilitajiet. Eh, ħli fuq id-dementures. Aħna nixtiequ impenn minn għandek illi rrit li jina nkun responsabli ta' statistika bħala kummissarju. u rrit statistika responsabli għal, eh, għal kollox mm, anki għal garanziji li nataw għal settur finanzjarju għal, għal sħubijiet privati pubbliċi u nishtiqek tajdu int da' fi klimek, għax ħafna drabi il-Kummissjoni meta niġu għal eh, biex wieħed jitkellem kontra l kommissjoni il-Ġermanja, eh, toqgħodu attenti fil-klim li tużaw u ma tkomx daqshekk enerġija daqs kemm jista' jkollkom eh, fil-każ ta' pajjiżi oħrajn. Tini punt ħaġa li t-rigwarda ħafna xawqat tal-ħodor din li nimxu iktar l-lem il-GDP SD e, e, mil mill-kejl ta' dan. Jena naf li dina edha fidejk issa u aħna xanna nistennew komunikazzjoni minna ħatijak għas-sena diħla e, mux se nitlobilek għal 2013 għal 2012 għax issa ftit baqa Imma Eh, naturalment, u għed ikollu bħala rezultat dak li kejjel. U ritnajt li aħna bħalissa għed inkejlu biss il-tkabbir tal-GDP. U laqqas dan mu għed ikollna bħala rezultat għal da stat nishtiq u nibdew nkejlu xaħġa oħra biex eh, eh, tina xiftit ta' soddisfazzjon biex ikonna rizultat, għax jekk noqogħdu nisperaw il-ħin kollu illi jkollna tkabbir tal-GDP, nista' jista' jkun li nispiċċaw illi f'dawn eh, il-xieren ta' snin li ġejjin imutu b'diżappunt kbir għax qatt mhux se jkollna riżultat soddisfaċenti. Issur kuntas. Grazzi Komissarju, grazzi tal-inti tal prezenti hawnhekk fostna. Nishtiq namel xi kumment fuq dak li sissant għal. U nishtiq namel l-eku ukoll mistoqsija. Jekk huwa possibbli, jekk permettili, nishtiq nitkellem fuq il-portafol tiegħek, fuq il-mandat tiegħek għal taxxi. Id-dibattitu interessanti, u interessanti dak li għattinna jent fil-prezentazzjoni tiegħek. Però bej wieħed u ieħor. Dan huwa l-istess ħaġa li għattinna sena li għaddiet. L-istess ħaġa. Jiena nifhem li xi ħaġa wara kollox ġiet imwettqa, però il-kummenti tiegħi huma daw. Din il-kwestjoni mhijiex ħaġa teknokratika. Mhijiex assolutament teknokratiku u matematika. Jiena dana jirnexi li nifmu dan il-mandat, għal da stant jien għandi kummenti politiċi biss. Xinu l-aspet politiku ta' din il-kwistjoni kollha? Naturalment, illi ninjoraw l-aspet tekniku tal-istatistika, ma kif għal kollega unajdu iktar ċar jiena u koll, illi da kollu li qed jintalab hawnhekk, hemm bżonn illi niksbuh. Għandu jkollna riżultati fidejna Għal daqstant hija għażla politika eh, x'se jsir minnhom dawn l-istatistiċi. Kif unbat dawn id data jiġu reġistrati anki din hija kwistjoni oħra importanti kif għal anki sur xikluna fuq livell nazzjonali u anki fuq livell Ewropew hekk tippermettili eh, l-indipendenza tal-Istitut tal-Istatistika wara kollox mhijiex reali hija qiegħda hemm biex tamel figura biss, għax il il-persuna responsabli hija dominata minn ministru. U hemm kwistjonijiet politiċi hawnhekk għal daqstant fuq livell Ewropew. Jiena din il-mistoqsija għamiltilek anki s-sena li għaddit, però ma ġejtx soddisfatt mill-risposta li tajtni. Fl-modi rajna illi ġew aċċettati statistika falsa illi kienet manipolata. U minu responsabbli ta' da? Min qed jagħmel sorveljanza tal-Eurostat? Hemm responsabilità politika? Jekk għaw id-babis hawnhekk ta' elementi ta' statistika illi jingħataw bat eh, din l-istatistika bat tinata fuq livell politiku eh, u jittihdu deċiżjonijiet politiċi. Allora l-iktar ħaġa importanti hawnhekk minnaħa naħa politika hija minu responsabbli. Meta aħna nitkellmu fuq l-indipendenza tal-Istitut Statistiku, jiena bżonn nitlobilek nistaqsilek din l mistoqsija U ma ħaġa oħra importanti ħafna, jiena rajt fuq id-Daily Telegraph illi hemm Iva, ok, il-President waqfitu għax il-komissarju se jagħti żewġ prezentazzjonijiet separati. E, e, e, issa l-komissarju jista' jirrispondi fuq l istatistiku ma tanna mistoqsijiet oħrajn, iżda għandi tnejn oħra. Grazzi ħafna għajt il-komissarju. <clears throat> Grazzi lil Sur Xikluna tal-idejat li tajtni li huma riflessi fil-rapport u li jena naqbel fuq l-opinjonijiet fuq il-futur ta' sistema statistiku Ewropew u jekk nitkellmu mbagħad fuq kwistjonijiet iktar wiesa, allura naraw il-possibilità li dan nitkellmu eh, fil-qafas ta' bidliet fit-trattat u jiena koll fil- kommenti ta' introduzzjoni semmejtu dan il-punt, peress illi dawn se jkunu bidliet fondamentali għalissa naħseb illi huwa importanti ħafna illi namlu it-titjib fi reġistrazzjoni illi qed tiġi proposta mill-Kummissjoni meta wieħed iqis ukoll fl-istess ħin idejat illi huma kontenuti fi rapport tiegħek illi eh, dan ir-regolament jiġi adottat l-ewwel net għax ma nistgħux nistennew iktar għal għafas eh, għall-indipendenza tal-istituti statistiċi nazjonali u, u importanti li dan regolament jiġi adottat mill-aktar kmini possibli. Issa, fuq dak li għandu xaqsam mal-mistoqsijiet speċifiċi illi għajem eh, Sur Lamberts fuq ir-responsabilitajiet Jena nisoponi li dana din il-kwestjoni għajem ta' fil-diskussjoni attuali li jem fuq il-kontabilità tal-2010 illi bħalissa qed jiġu diskussi, aħna nista' ngħidlek illi wasalna għal kompromess tajjeb u fl-aħħar il-Kunsill adotta l-inklużjoni tal-pensjonijiet fis-sistema. U naturalment, mod ġenerali, l-ikbar iktar ma jkonna trasparenza fuq kull tip ta' responsabilità, eh, titoli, kontingenzi, eh, allora dejjem aħjar għal kwalunkwe evalwazzjoni ta' situazzjoni li wieħed jista' jagħmel. Skużi għajti sur Lamberts, naf li l livell ta' maturità li għanna fuq il-pensjoniet huwa iktar oli minn dak li għanna fil-metodologija ta' il responsabilità ta' kontingenzi oħrajn. U dana huwa l-istess argument li ġiżat f'dan il-rapport. Nistaw norbtu fuqek li inti ħanimxu l-qoddim fil-rapportaċ fil-responsabilitajiet kollha biex naslu għall-istess livell. Iva, naturalment, aħna qegħdin dejjem intejbu kostantement il-metodoloġiji kif f'dan il-qasam. U naturalment jiena rrit niżgura anki l-indipendenza tal-Eurostat fil-iżvilupp tal-metodoloġija. Ah, kif diġat, aħna edin naħdmu anki fi titjib tal metodoloġija fuq osma oħrajn, mux biss fuq il-responsabilitajiet eh, li rigwardaw il-pensjoni. Umbat, fuq il kwistjoni li morru li lem il-GDP bħala kejl, eh, kienem forum tajib ħafna tal-OECD fl-India illi kien l-possibilità anki nitkellem ma rappresentanti mid-dinja kollha fuq din il-kwistjoni. U naħseb illi huwa verament importanti li nimxu qudiem eh, b'dan il-pjan u għal daqstant bħalissa qegħdin naħdmu issa fuq il-komunikazzjoni u u fis-sena li ġejja se nimxu l-qoddim fuq dan il-pjan. Mill-perspettiva tija eh, ċerti kwistjonijiet, per eżempju, li palessa ma nistawx nużaw indikaturi oħrajn tal-benestri soċjali fl-imkien ma l-indikatur tal-GDP. Eh, Eh, eh, kwistjoni oħrajja illi ikollna disponibilità fuqta ta' dawn l-indikaturi. Eh, l-iktar li interessani huma dawk soċjali, l-situazzjoni l-aħjar, situazzjoni tkun li flimkien mal prezentazzjoni tal-GDP, inkunu nistaw anki niprezentaw indikaturi li jitkelmu fuq l kwistjoni strutturali. Pero Għalissa eh, l-ideja hija li namlu. Il-vizjoni hija li namlu kemm jista' jkun titjib li jista' mbagħad eh, naraw li jirrifletti din l-vizjoni u l-ambizzjoni. Xi ħaġa oħra eh, li nixtieq nagħmel jiena hija ninwieġeb nwieġeb kif għamilt lis-sur Lamberts dwar din il-kwistjoni li l-GDP, issa dwar kemm huma preċiżi ċifri fl-istatistika u min huwa responsabbli minn għandu jinżam responsabbli għall-istatistika. Aħna qegħdin sitwazzjoni fejn l-Eurostat diġà għandu seta konsiderevoli f'dak li għandu x'jaqsam il-verifika tal-istatistika u anka f'dak li għandu x'jaqsam mis-sanzjonijiet. għall-istati membri li jkunu ippruvati li manipulaw l-istatistika? U jiena nista' nseħħilkom raskom li dawn is-setat ħajintużaw bisħieħ. Però naħseb li huwa importanti li ma noħolqux l-impressjoni il-kwalità li għandna bħalissa tal-istatistika hija dgħajfa, anzi jiena naħseb il-sistema ta' statistika Ewropea edda toħroġ bi statistika ta' kwalità tajba ħafna, però naturalment aħna nafu li jista' jkun hemm ċertu problemi minħabba li din hija żona komplessa ħafna tkun indirizzata. U issa l-Eurostat fil-fatt għandu l-istrumenti kollha dispożizzjoni, però malli aħna jkollna proposta dwar ir wol tal-Eurostat u dawn l-indikaturi li għedin jintużaw għal proċedura tal-izbilanċ makroekonomiku, jiena naħseb li dan ir-regolament permezz tal-Eurostat aħna ħajkonna is-setat kollha sabiex niddeċidu li jekk ikun hemm xi stati membri li jagħmlu xi ħaġa żbaljata, xi ħaġa ħażina, aħna naraw illi dan ikun ikkastigat ukoll U anka dwar l-istatistika tal-IDP, e kif intqal u kien ippreżentat ukoll f'Ottubru, l-Eurostat fil-fatt ma qed l-ebda riserva għal din raġuni aħna nafu li l-Eurostat jqisu l-ċifri li kienu ppreżentati fiħdan il-proċedura tal idp huma ċifri tajbin u fil-fatt jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' metodoloġija kollha. Um, mela jissa għanna Istur Ċaċek un bat Istur Schmidt. Grazzi, President. Jiena għandi sensazzjoni illi et eh, nħares bil-ħerqa lejn il-kummenti taftuħ ta' Sur Filip Lambert għax aħna dejjem kena affarijiet interessanti mill-familja tiegħu jew mill-ħodor li huma interessanti ħafna għal daqstant e, Filip e, il-numri huma importanti imma l-kwalità iktar importanti. U dan nista inżid għal kumment ta' Filip. Kif inus Van Giegold e, a propositu? E Mux il-lum nimmaġina li għadda daqxin zmin ma' tifel u mal-mara Skużawni, dana kien eh, parentesi personali mill-ġimali għaddit, għax sur Sven Gigold għaddu kif kellu baby. Sur komissarju, jien iftakar il-dibattitu li kellna il-ġimali għaddit fuq l-istatistika mal-sur xikluna kienet il-ġimali għaddit u nishti infakrek fuq xie punti li inti persuna kwalifikata ħafna u e, jista' jkollok opinjonijiet importanti fuq din il-kwistjoni. Għax aħna konna qed nitkellmu fuq il-kas Grek u il-pożizzjoni ta' Sur Xikluna kienet illi e, jiprepara rapport biex inkunu nistgħu nevitaw affarijiet simili għal kas tal-Greċja bid-dejta li kellna mill-Greċa. Sur Komissarju, x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq l-atmosfera fil-Kunsill? Inti taħseb illi l-istati membri ikunu lesti jaddu data importanti fuq il-metodologija Ewropea għal oħrajn, għaxina għandi xi dubbi fu l-istati membri nazjonali u disponibilità tagħhom biex isegu l metodoloġija Ewropea fuq din il-kwistjoni. Aħna din il-kwistjoni diskutejni għal-ġimma li għadditu mm, nishtiq nkun naf xinu ma il-kommenti tijak u l pozizjoni tijak. Sur Schmidt, jien għandi mistoqsija fuq il komissarju tat-taxxi. Mela allora ħalluha għal iktar tard. Imma s-sessjoni l-lum. Iva, l-ewwel il-Kummissarju jirrispondi fuq l-istatistika mbagħad ngħaddu għat-taxxi. Eh, sur Zvik nista' nħallik ta' tamil mistoqsija, jena kont diġa laqt eh, il-mistoqsija, eh, imma sena nħallik inħalilek posta għal mistoqsija tiegħek għax sur Schmidt eh, se jagħmel mistoqsija għal fuq it-taxxa. Mela fil-qosor ħafna. Komissarju, l-ewwel net jiena xtaqt nifraħlek. Umbat għandi żewġ mistoqsijiet diretti fuq dak li għandu xaqsam l-istatistika. Waħda hija fuq il-sitwazzjoni f'pajjiżi Jekk l-Eurostat tfalli, per eżempju, fil-ġestjoni tal-airports, tal airports e deficit fil-Portugal ma jkunx tal-5% kif hemm miktub fil-rapport, imma tal-5.7. Għaxek aħna innaqsu tħul, e, e, tħul li huma e, qed jiġu użati biex nilimitaw deficit se jkun hemm ċifri differenti. Għandek xi dejt ta' li tista tatina fuq dan il-kas speċifiku fuq l-istat Portugiż u ma tandi mistoqsi oħra. Nishtiq nkun naf. il kommissjoni tista taħseb għal situazzjonijiet li stat jista' jsipruħu fih. Nistgħu niprevedu programm ta' ristrutturazzjoni wiesa għal stat, per eżempju, fuq il-kontratti, illi grazzi għalih jista' jkun hemm tħul jew spiża nefqa straordinarja. Hemm possibilità li jkun hemm pożizzjoni speċjali għal dawn il-kwistjonijiet għax ikunu eċċezzjonali, jkunu straordinarji. Grazzi. Grazzi. Grazzi tal, tal dawn il-mistoqsijiet Fuq l-ewwel kwistjoni, il-sitwazzjoni fil-Kunsill. Jiena kif diġa qatt fl-introduzzjoni tiegħi għada fil-Kunsill se niddiskutu il-pakket statistiku waqt il-laqa tal-Kunsill. U jiena naħseb illi wara li ħarist lejn il-abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsill qed nara illi jekk dawn il-konklużjonijiet jiġu adottati se juru impenn qawwi minnaħa tal-Kunsill biex eh, jagħmlu progress fl-applikazzjoni kemm eh, f'termini ta' progress tal-regolamentazzjoni imma anki fuq dak li għandu xaqsam mal-applikazzjoni ta' sistema Ewropew ta' kontabilità Jiena naħseb illi il-Kunsil diġa laħa kompromess fuq dan u issa irridu nilħu kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsil. Għaddaqstant jina naħseb illi meta mbagħad tiġi adottata leġislazzjoni, naturalment l-Istati membri e, se jkollhom iwettquha. U normalment jimplementawa b'mod korrett Umbat fuq dak li għandu xieqsam ma' kwestjoni speċifiċi fuq il-Portugal u din il-kwestjoni tal-aeroport. Jena nafbija din il-kwistjoni waqt il-żjaret tijaj fil-Portugal il-Ministru tal-Finanza kellimni fuq dawn il-kwistjonijiet. L-ewwel din il-kwistjoni għall-2012 eh, il-proċedura tal-IDP tal-2012 u u l-ewwel rapport se niproduċuh f'April tas sena d-dieħla għax għandna żewġ notifiki. Jiena irrid nitkellem ċara hawnhekk. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq il-bżonn tal-indipendenza tal-sistema ta' statistika Ewropew. Aħna għandna abbozz ta' leġizlazzjoni illi se jizguraw indipendenza suffiċenti ta' sistema ta' statistika Ewropew. U eh, emnuni, miex fidejn il-kommissarju jekk għannix nitrataw eh, prassi speċifika ta' kontabilità fl-Istati membri, din hija fidejn il-kommissarju l-esperti tal-istatistika jħarsu lejn il-prassi u jagħmlu deċiżjonijiet indipendentement mingħajr interferenza u tħul minnaħa politika. Din hija kif nara s-sitwazzjoni fuq din il-kwistjoni partikolari. U dan jwassalni anki għal biex nagħmel nagħti risposta għal mistoqsija li jmiss fuq dawn l-eċezzjonijiet li jinsemmejt, possibbli eċezzjonijiet għal sitwazzjonijiet eccezjonali. Jiena nishti anke hawnhekk nitkellem ċar, jiena ma naħsibx li meta namlu billi namlu eccezzjoniet fl-istatistika, bekk aħna ma nistawx intejbu situazzjoni fl-istati membri. Dak li għanna bżon fl-istati membri huwa li nimplementaw il-riformi strutturali, li nimplementaw il-miżuri konsolidati u bekk inkunu nistaw aħna entejbu situazzjoni fl-istati membri, ma mhux billi namlu eccezzjonijiet fit trattament statistiku ta' attività jew oħra. Grazzi, komissarju. Nihdu nifsissa u umbat sel ta' tagħmel prezentazzjoni issa fuq il-kwistjonijiet ta' taxxa. Jena diġa għandi fuq l-lista ħames persuni li jixtiequ għamlu lek mistoqsijiet għal se jkollna issa eh, inkunu eh, disciplinati għax il għax aħna tlifna 10 minuti għax ma bdejniex malajr bizzejiet wara l-Ministru Spanjol għax bat ma jkunx bizzejiet interpretazzjoni e, e, għamlu starriet osra. Il-komissarju, grazzi jina sen kun e, sen nitkellem fil-qosor ħafna fil-introduzzjoni tiegħek. Et-taxxa hija parti indispensabbli tal-governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għamlet proposti importanti ħafna għal biex issaħħaħ id-dimensjoni ta' taxxa ta' suq intern u biex inkunu nistgħu nqablu għal tkabbir intelligenti. Il-proposta hija illi issa għandna bżonn nimxu u nagħmlu azzjoni. Għada il-Ministri tal-Finanzi se jitkellmu fuq żewġ impo, importanti ta' taxxa, e transazzjonijiet e, finanzjari u dawk ta' tfadil. Irridu nimxu fuq it-nejn, meta wieħed is illi nistgħu nagħmlu kontribuzzjoni importanti illi nistgħu aħna nagħtu tul sostenibbli. Fuq it-tfadil, jiena ma nistax nifhem kif ħadd jista' il-sforzi ta' konsolidament tal-Irlanda, tal-Portugal, ta' Spanja, tal-Italja, illi jisiru iktar diffiċli billi wieħed iwaqqaf dan il-fajl illi meċu fin-negozjati tagħna mal-Iżvizzera u li nagħlqu il-vojt f'din id-direttiva hija urġenti u neċessarja. Ħafna drabi din is-sena il-Kunsill Ewropew talab progress ta' malajr fuq dan il-fajl u għaraf kemm kemm hija importanti fil żlida kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Jiena nixtieq illi il-Ministri kollha tal-Finanzi jiftakruh da fil-laqa tal-Ekofin li se jkun imada Issa, meta niġu għall-FTT, hija importanti wkoll li nimxu l-qoddim u malajr ukoll f'dan id-dossier. Ma rridux ninsew il-talba pubblika qawwija fuq din it-taxxa u laqas il-possibilitajiet li tista' toffri la darba tiġi implementata. La darba li ġi deċis wara s-sajf illi ma nistawx niftemu fuq il-proposta tal-FTT għal 27 membru, Aħna rċevejna etri għal 11 minn 11 stat membri biex ikollna kooperazzjoni msaħħa. L-anijiet u l-ambitu ta' din l-inizjattiva però għandhom jiġu bazati fuq il-proposta inizjali tal komissjoni Għamilna analizi tal- ta' kemm dawn it-talbiet eh, jirrispettaw din il-kooperazzjoni msaħħa skont it-trattat u aħna rispondejna illi dawn jirrispettawhom il-kondizjonijiet ta' trattat. U għal daqstant aħna minna proposta għal biex ikun hemm deċiżjoni tal-Kunsill biex tawtorizza kooperazzjoni msaħħa fil-FTT. M'hemmx dubju illi meta nimxu l-qoddim bl-FTT bil-kooperazzjoni imsaħħa hija ħaġa ġustifikata imma hija ħaġa li tirrispetta perfettament il-leġiżlazzjoni. Il aħna ma sibna lebda kas ta' nuqas ta' konformità ma' trattat. E, dinija qasam kopert ta' mitrattat u miex ta' kompetenza esklużiva tal-Unjoni. Wara diskussjoni intensiva fil-Kunsil aħna rajna li waċari li kooperazzjoni msaħħa hija l-aħħar possibilità ta' soluzzjoni biex nimxu qudiem. Li narmonizzaw taxxi differenti nazzjonali mhumiex se jminaw is-suq intern. Anzi, se jsaħħu is-suq intern billi jkun hemm iktar koerenza u iktar pista taxxa għal negozji. U dana mhux se jkun laqas xkiel għal kummerċ bejn it-trattati u laqas mhux se jxekkel il-kompetizzjoni bejnietom din il-proċedura qed tirrispetta anki d-drittijiet, l-obbligi u l-kompetenza tal-istati membri li ma jeħdux sem huma liberi li jiddefinixxu u jibidlu l-approċċ tagħhom għal FTT meta jridu. Kif tafu fil-ġimat li ġejjin minn l għadda l-qoddim il-Kunsil se jiddiskuti d-deċiżjoni għal autorizzazzjoni tal-kooperazzjoni eh, f'saħħa fuq l-FTT. Ma rridux nitilfu żmien fil-kompletament ta' dan il-pass biex nistaw nibdaw verament diskussjoni sostanzjali fuq din il-diskussjoni, fuq din il-deċizjoni. Jiena għamilt xol sostanzjali, u jesen sen għamil iktar xol sostanzjali fuq din il-proposta biex ikonu nistaw nibdaw bil-negozjati nista nikkonferma illi il-proposta ħatkun ibbażata fuq il-proposta inizjali tal-Kommissjoni illi ġiet adottata s-sena li għaddiet. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u l-kummenti tagħkom illum naturalment se jiġu konsiderati b'mod attent. Jiena naf ukoll illi hemm xi ħud li għajmu kwistjonijiet fuq l-effetti ekonomiċi possibbli tal-FTT illi imwettqa finqas minn 27 stat membru. Kif intkom tafu aħna minna mill-Kummissjoni Analiżi fil-fond biex tappoġġa l-proposta inizjali tagħha u din se niżviluppaw dejjem iktar fuq osma selezzjonati li huma rilevanti hawnhekk fil-kuntest tal-kooperazzjoni msaħħa per eżempju fil-aġġornament tal-istimi ta' tul Membri onorevoli, nishti nifraħ għal impentakom għal atteġġament pozittiv biex inkomdu ix-xogħol fuq dan il-fajl. Jiena nifhem li l-Kumitat tal-Ekon għamel kulma xta, kulma seta biex jiżgura dibattitu preliminari għal proċedura ta' kooperazzjoni msaħħa eh, f'Diċembru ta' din is-sena. Nirringrazzjakom għal dan il-kontribuzzjoni kostruttiva biex nimxu din fuq dan il dossier U jena żgur illi nista' nkompli norbot fuq la appoġġ tagħkom fil-passi li mis għal biex ikunem implementazzjoni effettiva tal-taxxa fuq il transazzjoni finanzjarja. Grazie. Well down to to want ask Grazie ħafna ħattu tan nies li jishti u jisaqsu mistoqsija u jiena nixtieq nistaqsi mistoqsija u kol minnaħabba illi jena issa dan l-aħħar qaluli li kelli nibdel il prezidenta ta' dan il-kumitat. jena naf l evazjoni ta' taxxa hija kwistjoni importanti ħafna, speċjalment fi Franza, u intbat kont lil Google ta' 629 miljun euro għal evażjoni ta' taxxa fl-Irlanda. U aħna nafu li hemm ħafna kumpaniji illi qegħdin jevitaw li jħallsu t-taxxi minħabba li tikollhom il-kwartieri ġenerali stabiliti fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-mistoqsija tiegħi kif se tieħdu ssiba din il-kwistjoni minħabba li minnaħa intom qegħdin tgħidu li aħna rridu nipperswadu lil sabna internazzjonali sabiex jisqu fuq iktar eh, regoli internazzjonali, però fis-sissin aħna qegħdin naraw li rridu nippermettu li jkun hemm dawn il-loopholes u naraw il-responsabiltajiet ta' taxxa wkoll ma jkunux tas dinja l-istess ħaġa wkoll għall-Amazon li għandhom il-kwartieri ġenerali fil-Lussemburgu u għal raġuni jiena nixtieq nkun naf intom kif ħatiħdu ħsieb eh, din il-kwistjoni, din il-kwistjoni ta' housekeeping interna mandiġ taqsam laqasma eh, vazjon ta' taxxa internazzjonali. U anka dwar il-withholding tax u il taxxa fuq it-faddil, il-savings tax. Inti qed titlob lill istati membri sabiex jadottaw il-regoli u xitejt għallu dwar l-Lussemburgu u l-Austria minħabba li huma kienu e, e, nataw periodu ta' tranzizjoni iżda mbagħad xiġri jekk l-istati membri stess laqqas biss qed huma mar-regoli. Jiena xtaqt inkun naf, inti għandek opinjoni dwar dawk l-istati membri illi għandhom l-intenzjoni li waqfu il-kooperazzjoni msaħħa fuq l-FTT minħabba illi jaħsbu li daħi wasal distorzjoni tas suq intern. Jina nixtieq nkun naf jekk inti għandek xi messaġġ li tixtieq tibgħat lil dawk l-istati membri illi semmejt. għand is sur Schmidt mbagħad is-Sinjura Luling. Grazzi ħafna, Sinjura President il-mistoqsija tiegħi sur kummissarju hija dwar l-aħħar parti ta' dak li qalet is-Sinjura McCarthy ġifieri dwar l-FTT u dawk il-pajjiżi li ħajiddeċidu li forsi jibqgħu barra mis-sistema tal-FTT. Jien għandi hawnhekk ittra minn ħadd Business Europe għal-Ministru tal-Finanzi ta' Ċipru naħseb li inti ġaqrajt din l-ittra u huma qegħdin jgħidu hawnhekk fost affarijiet oħrajn illi dawk il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li deċidew illi ma jadottawx l-FTT m'għandhomx ibatu minħabba żvantaġġi ta' taxxa u eh, ibatu minħabba taxxa territorjali. Jiena naf li intom kelkom l-appoġġ, intkom tlabtuna sabiex ikonna appoġġ. U jiena parti minn dik il-minoranza fil-fatt, però jiena nixtieq illi Inti forsi tista' twieġeb il-mistoqsija dwar daw il-pajjiżi li deċidu ħajibqgħu barra mill-FTT. U eh, dwar li sibi ukoll inti ma semmejtix dan, però kif rajna wkoll dan l-aħħar Ministri tal-Finanzi bħal Sur Osborne u Sur Schäuble fil-fatt issa qegħdin jitolbu illi kollna xi tip ta' kooperazzjoni illi għandha x'taħsam ukoll Ma taxxa tal-kooperativ. Aħna nixtiequ nkunu nafu x'inhija x'inha pożizzjoni tagħkom fuq CCTB hawnhekk. Hawnhekk aħna nappoġġawkom dwar dan il-punt. U nixtieq li inti forsi tista' tpoġġi daqsxejn ta' pressjoni fuq is-Sur Osborne s-Sur Schäuble. Sirja Lulin. Grazzi ħafna sur kommissarju, grazzi ħafna sur president u grazzi ħafna li l kommissarju tal ċerajt il-proposta ta'kom tijak dwar il-kooperazzjoni msaħħa dak li għandu xaqsam l-FTT. Il-parlament irrit jatina il-konferma l-approvazzjoni għadin il-prinċipju, però ħan konsultaw bis fuq il-konferma kontenut u din mhijiex xi ħaġa li fil-fatt għandha x'taqsam mal mad prinċipju, pero aħna qegħdin nippruvaw nitbiedu mill-kontenut. Naħseb li kieku konna nkunu ħafna iktar ċari li kieku stajna naraw b'moċċar xed għal xi xed nirreferu hekk u ma taħsibx sur kummissarju li it-talba għal permessi ta' dan it-test. U l-fatt li dan it-test u l-implementazzjoni tat test ma kienx permess dan jista' imur jitfit mal-parti l-oħra tad-deċiżjoni apparti minn hekk l-FTT tal-ġejjieni jista' jkun illi ħasserra fuq il-prinċipju tal-extraterritoriality. E kif kien hemm stabbilit fil-proposta tagħkom tas-sena 2011 u intom għetlu li bejwet u ieħor il-proposta ġdida ħad tkun kważi l-istess bħal l-antika u dan ifisser illi l-istati membri illi qegħdin jimplementaw din it-tip ta' taxxa fit-territorju tagħhom huma qegħdin jobbligaw li dawk l-istati membri li mhumiex qegħdin jipparteċipaw f'din is-sistema li huma jimplementaw din it-taxxa u jimponu din it-taxxa fuq eh, istituzzjonijiet finanzjarji li għandhom il-kwartieri ġenerali f'dawk il-pajjiżi illi mbagħad japplikaw l-istess reġim ta' taxxa. Jiena qed ngħid sewwa jekk għandi raġun din proċedura lura hija leġitma jista' jkun mill-perspettiva legali din ħaġa ssir u x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan ġifieri dwar il-kwistjoni tan-natura ekstraterritorjali ta' din leġiżlazzjoni fiskali din tista' tkun infurzata f'dan il-każ jew le. U Sur Bullman issa jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Jien għandi żewġ mistoqsijiet li nixtieq nistaqsi lis sur Kommissarju, nixtieq ningrazzjah l-ewwel qabel kollox tal-ispjegazzjoni u tal-preżentazzjoni li għamlilna u apparti minn hekk aħna fid-diskussjoni li kellna dwar is-six pack kemm il-darba aħna esperjenzajna illi l maġġoranza ta' din l-istituzzjoni tal-Parlament Ewropew dejjem tkellmu fuq il-fatt l-adattament tal-budget hija kwistjoni wkoll tal-tadħul. Jiena naqbel ma, dan fil-fatt il-partit tiegħi għamel studji illi kien ibbażat fuq it-telf annwali tal-Unjoni Ewropea illi kważi jitla ta' għal biljun euro fis-sena u dan huwa minħabba eh, prattiċi ħżiena tat-taxxi, eh, evażjoni tat-taxxa, ġifieri jiena naħseb li f'din is-sitwazzjoni ta' kriżi finanzjarja. Sur Kummissarju Ximita, inti li ħat ippreżenta sal-pjantazzjoni. Ma taħsibx li jkun tajjeb li kieku aħna naġlu daqsxejn iktar fix-xogħol tagħna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu noħorġu l-proposti leġislattivni iktar malajr ħalli bekk aħna nkunu nistgħu in insolvu problemi illi kienu fil-fatt diġà teġiżi mill kunsill xi sentejn ilu minħabba li aħna minna tal-Parlament Ewropew nixtiequ illi nafsu il-pedala tal-gas, nixtiequ naġlu iktar il-qoddim eh, ħalli nimplementaw dawn ir-regoli jistgħu joħorġuna minn din il-kriżi ekonomika. It-tieni ħaġa għada Eh, Fl-Ecofin inti ħat u ukoll dwar id-direttivi li kienu proposti fuq il-livell fiskali u inti fil-mandat tiegħek qed illi huwa l-waqt issa l-Unjoni Ewropea tieħdu azzjoni. Aħna diġà eh, l-għajna dan il-punt aħna grazzi għal riżoluzzjoni tagħna l-Partit Soċjalist Demokratiku kien Eh, fil-fatt tappoġġa din il-pożizzjoni. Sfortunatament il-liberali u l-konservattivi ma setgħux jingħaqdu magħna, forsi jiġu f'sensihom raw ftit ieħor, però inti kif għat tispjega lill-Ministri tal-Finanzi li il-Kummissjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni meta l-Amerika qiegħda titlob għal iktar kooperazzjoni pereżempju. Inti kif tista' tiġġustifika l-imġiba tal- kunsilu ma taħsibx li jkun aħjar li kiku inti tista' tinnegozja negozja fi unjoni Ewropea, grazzi. Uh, mela, kummissarju, fidejk sabiex twieġeb dawk il-mistoqsijiet pjuttost komplikati qabel ma ngħaddu għal iktar mistoqsijiet. Jifu iva, ma nasibx li hemm mistoqsija faċli, l-ebda mistoqsija mi faċli, dak li għandu xi it-taxxi. Mela, dwar mistoqsija tiegħek ġifieri l-evażjoni tat-taxxa min-naħa tal-kumpaniji u anka dwar il-frodi dak għandu xaqsam taxxi l-evażjoni tat-taxxa, jiena kif qed bosta drabi f'Diċembru ħanoħorġu bi pakket ta' proposti illi ħajinderessa kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-frodi fil-qasam tat-taxxa u evażjoni tat-taxxa. U anke ħanħorġu wkoll bi proposti konkreti dwar kif aħna nistgħu nieħdu sipir it-tax havens u pjanijiet ta' taxxi aggressivi ħafna ġifieri meta aħna nħarsu lej dan suġġett speċifiku illi inti semmejt naħseb illi wieħed jista' jassumi il-possibilità li jkun hemm dan il-pjanar ta' taxxi iktar aggressiv u aħna nistgħu wkoll nippreżentaw proposti konkreti dwar kif aħna ħanieħdu siba din. Apparti minn hekk aħna għandna bosta strumenti fuq il-livell Ewropew bħal pereżempju kodiċi ta' kondotta fuq it-taxxi għal kumpaniji illi kull stat membru fil-fatt permezz ta' din is-sistema jista' jippreżenta il-każ dim il-grupp ta' kodiġi ta' kondotta mbagħad hemm ċertu proċedura li permezz tagħha mbagħad jagħmlu evalwazzjoni tal-każ partikolari. U mill-sena 1997 li law dan il-Kunsill fih dan il-Kunsill fil-fatt kien ippropona illi jibdel mit madwar mit prattika ta' taxxa li kienet mitqisa li għadna nuża sa dwar il-mistoqsija tas Sur Schmidt dwar is-CCTV Naħseb illi rridu nifmu illi jekk il-proposta ta' CCCTB ħat tkun adottata e kif kienet proposta mill-Kummissjoni, il-problema mbatt tal-prezzijiet ta' trasferiment ta' transfer pricing li ħafna drabi jkunu qegħdin jikkawżaw il-problemi ta' relokazzjoni, tal-profitti, tal-, -profitti, tal kumpaniji li qegħdin f'pajjiżi li għandhom eh, livell iktar baxx ta' taxxa din mhix ħatibqa' problema fl-Ewropa. Għalhekk aħna verament qegħdin nippruvaw nibbuttaw il qudiem din il-proposta ta' CCTB, qed nippruvaw nippromovuha il-ħin kollu aħna nittamaw li l-Parlament Ewropew ukoll jista' jagħmel iktar pressjoni fuq il-Kunsill. Aħna fil-Kunsill diġà temmejna l-proċedura tal-analiżi teknika tal-artikli kollha ta' din il-proposta issa wasal il-waqt il din il-proposta titpoġġa fuq l-aġenda tal-Ekofin għall ta' diskussjoni politika u jiena dan diġà diskutejtu ma' bosta stati membri illi jafu li matul il-presidenza li jmiss Aħna nafu li fil fatta presidenza irlandiża ma tantx tappoġġa din il-proposta. Però naturalment kull presidenza ħad tkun għandha l-obbligu li tagħmel dmira u tmexxi diskussjoni b'mod oġġettiv. U għadin raġuni aħna nafu li dan il-fajl jgħat eh, eh, kun imressaq għal diskussjoni politika u naħseb jiena rridu verament nifukaw diskussjoni fuq il-benefiċċji ta' din is-sistema. Meta ħadd itpoġġa fuq l-aġenda dan il-punt? dinja f'din il-Presidenza li tiddeċiedi meta ħaj jkun diskuss dan il- din il-proposta u kifet um, nifem jiena il-Presidenza ċipriot għandix l-intenzjoni tpoġġi dan il-pot fuq l-agenda. Issa dwar it-taxxi fuq it-tfaddil, savings taxation u istituzzjoni nsabu fija bħalissa jiena naħseb li importanti ħafna. Illi aħna ma noqodux nilabu mannar, għanna Eh, kwistjonijiet u għanna rekwiżit ta' unanimità u għanna 25 e stat membru illi jgħat jappoġġa l-proposta tagħna u għanna żewġ stati membri fostom l-Awstrija u l-Lussemburgu illi il-ħin kollu qegħdin jwaqfu il-proposta illi tista' tagħti mandat lill-Kummissjoni ħalli bekk huma jkunu jistgħu jibdew il negozjati mal-Iżvizzera. Iva veru li aħna nistgħu niddiskutu r riżultati tan-negozjati. Din hija xi ħaġa li jiena nifhimha, però illi wieħed ma jingħatax il-possibilità li jsiru negozjati din hija xi ħaġa li jien ma nistax nifhimha u jiena ħanejdu dan mingħajr problemi ta' xejn għada meta niltaqa mal-Ministri fil-Kunsill tal-Finanzi, tal-Ministri tal-Finanzi, nittama l-Ministri wkoll ħajkunu onesti, minħabba l-importanti li aħna narfu il l-Kunsill Ewropew tlet darbiet talab illi nitċaqal u daqxejn fuq dan il-fajl u s-situazzjoni għada kif kienet qabel ma t-tihdet id-deċizjoni mill konsil u Ġifiri d-dinja xaħġa li ħna rridu nieħdu bis-serjetà u nżommu għaf moħna. Issa l-kwistjoni li għandha xtaqsam eh, mal-FTT u proposti eh, ta' eh, li għandu xaqsu ma l-FTT b'mod ġenerali, naf li xiftet minnkom u kol tkellmu dwar il-kwistjoni li għandu xtaqsam mal-ekstraterritorjalità li hija possibbli extraterritoriality. U fl-analiżi li aħna ressaqna qoddim il-Kunsill fil-fatt huma qalu biċ-ċar illi m'hemmx problema bil-kunċett tal-extraterritoriality u li fil-proposta illi hija preżentata aħna nafu illi qegħdin insegwu il-proposti u l-prinċipji skużawni internazzjonali f'dak li għandu xaqsam il-prattika ta' taxxa u wieħed irid jifhem illi l-prinċipju ta' residenza illi japplika fiħdan din il-proposta dan jeħtieġ fil-fatt illi jkun hemm din ir-rabta ekonomika bejn il-parti li tkun involuta fit-tranzazzjoni u l-istat membru li kunet jimplementa t-taxxa u naturalment din it-tip ta' relazzjoni tista tkun sfidata, tista tkun iddubitata u wieħed jgħid li le memx raġuni bizzejiet u eh, pereżempju l-FTT u l-użu tal-FTT f'dak li għandu xieqsam il-prattiċi li għandhom ikunu implementati li ħajkunu simili ħafna għal prattiċi tal-VAT u eh, anka aħna fl-istess ħin maħniex qegħdin nimplementaw il-prinċipju tal-ekstraterritorjalità fil-ħdan il-VAT u aħna naħsbu li din il-proposta hekk kif inhi bħalissa mhix ħatam mhix ħajkollha impatt negattiv fuq l-istati membri l-oħrajn u anka dwar l-impatt fuq is-suq intern aħna naħsbu u dan id-diħu kol fil-rapport tagħna illi din il-proposta għandha jkollha impatt pożittiv u interm minħabba li jekk aħna fl-ħar mill-aħħar s sabiex nilqu ftehim bejn 11 stat membru, dan fisser li għal-menu bejn dawk il-11 stat membru ħajħna ħana prattikaw l-istess eh, miżuri li għandhom xaqsu mat-taxxa. U l-pajjiżi l-oħrajn illi kollom il-prattika tagħhom, aħna nafu illi naturalment fis-settur finanzjarju kemm fir-Renju Unit u pajjiżi oħrajn dan huma settur finanzjarju differenti ħafna u dan qed joħloq problemi kbar għall effiċjenza tas-suq intern. Minħabba illi meta aħna qegħdin nitkellmu fuq l-approċ komuni li ħajftemu dwaru 11 stat membru, għana naħsbu li dan ħajnaqqas b'mod konsiderevoli l-impatt negattiv tal-deċiżjonijiet illi jistgħu jittieħdu mill-istati membri fuq bażi individwali. Ma nistgħux ninsew illi diġà hemm bosta stati membri illi qegħdin jimplementaw xi forma jew oħra ta' taxxa fuq tranzazzjonijiet u aħna rridu wkoll nżommu f'moħħna illi hemm xi ftit mill-pajjiżi minn dawn ta' dawn minn dawn il-11 li semmejt illi fil-budget tagħhom diġà allokaw ftit mill-budget għal taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji u dan ifisser li jekk aħna ma neħdux deċiżjoni bejn 11 stat membru, din it-taxxa tista' tkun implementata b'mod unilaterali xejn ma ħajwaqqafhom li jagħmlu dan fil-pajjiżi tagħhom u dan ħajwassal u mbagħad għal prattiċi iktar differenti minħabba li jekk aħna dan nagħmluh b'mod li ma jkunx ikkoordinat bejn il-pajjiżi, dan naturalment ħajwaħloq iktar konfużjoni. Importanti li aħna meta nħarsu lejn dettalji naraw li nidentifikaw id-differenzi bejn l-istati membri u dawn id-differenzi żgur li ħajwaslu għal effett negattiv fuq intern. Naddu l-ewwel għas-Sinjura Podimata l-iktar mistoqsijiet un bat is-Sur Hunto u mbagħad is-Sur Lambert. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi ħafna wkoll tal-impenn li intom ħattu dwar l-istabiliment tal-taxxa fuq transazzjoni finanzjari, apparti mill-kummenti illi smajna wkoll min-naħa tal-kollegi, jiena min-naħa tiegħi nixtieq illi nirringrazzja ħafna lill-Kummissjoni talli rrispettat l-ispirtu ta' trattat u talli għamlet distinzjoni ċara tal għamlet distinzjoni ċara bejn it-taxxi fuq il-korporazzjoni fuq il-kumpaniji u il-kontenut li aħna fil-fatt diġà bdejna niddiskutu, però din hija proċedura kompletament differenti u dwar il-permess tal-parlament dwar il-kooperazzjoni msaħħa, intom tafu l-Parlament diġa talab li jkun hemm il-kooperazzjoni msaħħa grazzi għall-opinjoni li aħna ħriġna fuq proposta oriġinali aħna edna biċċar illi jekk ħat ittieħed deċiżjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea kollha u jekk 27 stat membru ma jistax jaqbel, aħna rridu jkollna din regola implementata li bbażata fuq il-kooperazzjoni msaħħa u wara li aħna analizzajna bir-reqqa l-artikli ta' trattat li jirreferu għal kundizzjonijiet li jistgħu jippermettu dan ir-reġim ta' kooperazzjoni saħħajna naħseb li mbagħad il-kundizzjonijiet legali huma sodisfatti perfettament. Ġifiri, anka dwar dak li għandu xieqsam mal-proċedura, jiena naħseb li hekk kif aħna deċidejna li ħanaġġu daqsxejn il-proċess, Aħna l-intenzjoni fil-fatt li nivvutaw mill-iktar fiż dwar dan fil-bidu ta' Diċembru ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nikkonfermaw l-opinjoni pożittiva tagħna dwar il-proċedura u l-permessi li għandu xaqsu mal-kooperazzjoni b'saħħa. U anka dwar sustanza dwar kontenut inti qed diġà illi għandek l-intenzjoni illi wieħed u ieħor iżomm mal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni naxtaqt infakkar illi waħda mir-raġunijiet għalfejn il-Parlament kien verament appoġġa proposta tal-Kummissjoni kienet minħabba il-kam ta' applikazzjoni wiesa ħafna li kienet ikopri l-isma u derivattivi u jina xtaqt insaqsik sabiex terġa' tikkonferma mill-ġdid li l-intenzjoni tiegħek permezz ta' din il-proposta li inti bessibek tressaq wara li tinħarġ il-permess sabiex tibda din il-proċedura, jekk inti xħazzom ma dan il-kap applikazzjoni daqshekk wiesa illi ħajkopri l-isma il-bonds derivattivi u jekk tistax tajli wkoll li jekk inti tappoġġax il-proposti tal-Parlament illi tresqu sabiex aħna ntejbu il proposti oriġinali tal-Kummissjoni aħna suġġerejna pereżempju li ninkludu l-ideat bħal pereżempju tal-prinċipju eh, ta' issuance u ownership u jekk inti għandekx l-intenzjoni tipprova tinkludi xi ftit minn dawn l-idejat li aħna proponajna fil-proposta aġġornata, emendata. U fil-qosor ħafna dwar kwistjoni differenti, inti għadra boħra sħaqt fuq il-ħtieġa li aħna li proġetu b'urġenza dwar il-ftejim mal-Iżvizzera dwar it-taxxa fuq it-tfaddil. Jina jkolli ngħid illi naqbel perfettament ma din l-opinjoni, però jiena niftakar ukoll li inti eh, semmejt l-istess ħaġa wkoll ftit xurilu. Ġifiri, x'jista' jsir din hija l-ewwel mistoqsija? U tim mistoqsija hija intom tafu wkoll xi ftit bil-pajjiżi u jiena qed nirreferi issa għal pajjiż tiegħi għal Greċja. Kważi ħajkonkludu ftehim bilaterali mal-Iżvizzera dwar it-taxxi fuq it-tfaddil. U jiena nixtieq nkun naf u nsaqsik ukoll Eh, meħabba li niftakar li inti kont pjuttost kritiku u kritikajt ħafna l-Ġermanja meta huma konkludew ftehim bilaterali mal iżvizzera Inti tikkondana dan it-tip ta' ftehim bilaterali mal iżvizzera jew inkella inti kieku tipproponi lil dawk l-istati membri illi diġà bdew negozjati fuq livell bilaterali mal iżvizzera illi jimponu daqsxejn iktar pressjoni ħalli bekk ikunu konklużi dawn il-ftehim bilaterali ma' l-Iżvizzera. Mr. Kuntis. Ευχαριστώ. Ε, και εμένα η ερώτησή μου θα είναι για το φαινόμενο... Ρατσάφνα. Il-kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa. Jina wkoll sen saqsi din mistoqsija però mod ieħor. Il-Kummissarju inti bla dubju taf li fid-Daily Telegraph Kien hemm lista li deret tal-AGB dwar il-gżejjer ta' Jersey fejn fil-fatt hemm xi kontijiet offshore. Skont din il-gazzetta hemm xi klijenti illi wet ukoll xi reati u dawn jgħixu fil-pajjiżi tagħna Issa din il-lista jider illi edha fidejn l-autoritajiet tar-Renju Unit. Dan huwa l-aħbar, issa l-mistoqsija din. L-elementi ta' din il-lista, anke l-lista ta' qabel. ma nafx eżattament il-lista xisima, però aħna fil-Greċa suwa l-lista Lagard, ġifiri ta' kizmin, Lagard li kienet il-ministru fi Franza kienet pubblikatu ta' din il-lista. Allura, dawn il-każijiet jistgħu jiġu komunikati bxandra l-autoritajiet tal-istati membri differenti biex huma jkunu jafu dwar din l-informazzjoni. Issa xi ħaġa oħra, meta stat membru jirċivi dan it-tip ta' tarif mill-aspett legali, jista juża il-lista biex ngħidu hekk jiftaħ xie investigazzjonijiet u jara effettivament kien xem evażjoni fiskali minn dawn il-persuni msemmija? Well, every time I hear you, Miss... L-Onorevoli Lambert, Iva, meta nisimak sur kommissarju, dejjem nifhem li inti iktar tkun asserti fuq di kwistjoni tat-taxxa u bekk inħeġġeġ inħeġġek illi tkompli miex id id-direzzjoni. Issa, dwar it-tassazzjoni taxxa ta' transazzjoni finanzjarji, jifhem iva, l-elementi ta' l-ambitu, il-prinċipji, eccetera. Però jiena xtaqt nirreferi għal aspetti esterni. Ngħid li dawk minn foskom illi eh, jiffokaw fuq il-fatt li t-taxxa tista' mill-ħsara, jiena nixtieq nisma' l-istess persuni l-istess enerġija u anki l-istess ammont ta' dedikazzjoni jarguraw kontra esternali punti esternali negattivi ta' taxxa oħra li naraw f'diversi stati membri. Jiena nara illi meta jkonna dawn l-esterna dawn it-taxxi esterni li għandhom lan illi innaqsu it tħul tat taxxa mis settur korporattiva intim favur iżda mbagħad meta nitkellmu dwar taxxa li tipprova ttella tħul ħul tat taxxa mis settur korporattiva hemmhekk intom kontra l-aspett estern u allura intom tridu tħarsu il-korporazzjonijiet u meta eh, l-aspetti esterni esterni ikunu favur dak li intom tiddefendu tajjeb iżda jekk bil-kontrarju le. Jiena nittama illi intom tkunu aktar onesti fuq dan is-suġġett il qudiem Issa, puntiħor. Il-pjantazzjoni tagħkom. Issa diversi punti hawnhekk dwar dak li jrid isir fuq it-taxxa ta' twaddil, it-taxxa għall korporazzjonijiet. Issanna il-punt ta' tax havens intom tafu illi x-xogħol tal-OECD fuq tax havens issa eh, ma di xi ħaġa valda fis-sens illi fil-fema tagħhom memx tax havens issa u issa allura qegħdin ngħixu f'dinja bla din il-biża' Iżda nafu li fir-realtà l-affarijiet mhux hekk. E, u tafu illi kien hemm din il-problema li anki waqfet il-Kummissarju Michel Barnier. U allura nider illi ftejim ta' ġunju ma ġiex onorat dwar il-venture capital. U allura, Iva, tista tagħmel xi ħaġa dwar dana kollu, tista tgħin il-Kunsill illi jiġbor ġieħu forsi fil-komunikazzjoni illi se tippreżentaw fl-4 ta' Deċembru jekk intom ikolkom bżejt kuraġġ illi kif se naqbad najda din il-ħaġa. Tinkludu lingwaġġ illi bażikament jirrefletti il-pożizzjoni tal-Parlament dwar dan l-aspett, dan jista' b'xi mod jgħin biex aħna jkollna ftehim mingħajr ma eh, naraw sitwazzjoni fejn il-Kunsill eh, jispiċċa f'sitwazzjoni imbarazzanti ma nafx kemm qed jarawna Ewropej eh, illum ħasra, però jekk intom qegħdin <laughs> tassew tarawna jiena fil-fatt għandi kull tifhira likom, però iva qed nagħmlu xi ħaġa u onestament naf li Komissarju Barnier u inti eh, lesti li tabu ħaġa serja dwar it-tax havens u anki sabiex tagħtu bażi ġuridika biex bekk nkunu nistaw tassew nippersegwitawhom dawn. Ħafna stati membri Ewropej u nibda wkoll pajjiżi eh, għandhom eh, tax havens bħala parti me leġislazzjoni tagħhom issa l-Iżvizzera l-aħħar punt tiegħi. Naħseb punt li ġa semmejtu dan. Naħseb hemm xi ħaġa tista' tagħmel. Ċertament jekk Barroso jagħmel hekk tant l-aħjar, però u għandu jmur l-Svizzera u jfakkaru memmek illi sal-2014 aħna se nkunu Eh, ġbidna lura t truppi tagħna minn Afganistan, hemmhekk huma ikollhom ħafna ehm, esperjenza li jġildu fil muntanji U allura nkunu aktar b'saħħitna minnhom. U forsi dan jkun argument li b'xi mod iġiel l-Svizzera tieħu azzjoni. Nistgħu forsi nwieġbu għal dawn il-mistoqsijiet jekk jogħġbok? Iva nasu kien hemm ħafna mistoqsijiet. Ix sem wieġeb l-aħħar kumment ovvjament Iżda mistoqsijiet speċifiċi l-FTT, l-ambitu tal-proposta kif ukoll proposti tal-Parlament illi semmew fir-rapport. Dan l-istadju nista' ngħid Mintomx se tkunu sorpriżi mill-proposta tagħna. Għaliex aħna wkoll marbutin mit-talba tal-Istati Membri meta huma iddefinixxu l kamp ta' applikazzjoni li xtaqgħu jaraw fil-proposta tal-Kummissjoni huma qalu li l-proposta trid tkun ibbażata fuq il-proposta inizjali tal-Kummissjoni. Bekk ma nistgħux niddevjaw ħafna mill-proposta inizjali. Ċertament irridu nqisu wkoll illi se jkollna 11 mhux 27 involuti u allura jeħtiex il-kussiru xi bidlit tekniċi f'dan ir-rigward qegħdin ukoll nevalwaw impatti potenzjali mhux impatti forsi aktar ħtiġijiet legali sabiex inqisu l-proposti tal-Parlament pereżempju inklużjoni tal-prinċipju tal-issuance dan huwa punt li jrid jiġi wkoll studjat mill-aspett ġuridiku u dana qed iseħħ bħalissa mis-servizzi tagħna. Illum ma nistax natikom dettalji kollha tal-proposta nemmen li tifmuni għala, pero nfakarkom intom se tiġu sorpriżi mill-proposta. Nassigurakom fuq dan il-punt. Issa. Tfaddil u x'nistgħu nagħmlu fuq dan il-punt. Kolli ngħid illi ġejna f'sitwazzjoni fejn 25 stat membru ma jarawx possibilità illi jagħtu aktar konċessjonijiet lill-Awstrija u lill-Lussemburgu. Tana jfisser allura li issa jeħtieġ li nsibu ftehim politiku u pressjoni politika minn eh, nħawi varji, inklus il-Parlament. Dan huwa l-mezz kif aħna nistgħu nimxu l-qoddim dan ir-rigward għaliex diversi presidenzi proponew kompromessi differenti lill istati membri konċernati, pero sfortunatament Dawn il-kompromessi donnom ma ġewx aċċettati u allura issa qegħdin issa fil-punt ta' tluq. Dik hija sitwazzjoni. Allura hawnhekk irridu nifmu s-sitwazzjoni hawnhekk. Ħafna drabi l-argumenti li nisimgħu fid-dibattiti pubbliċi fil-pajjiżi konċernati l-Awstrija, l-Lussemburgu, irridu najdu li meta nitkellmu dwar tassazzjoni fuq tfaddil, u skambju ta' tarif, maħniċ għedin nirreferu għal reġim li jiġi applikat f'dawk e, għal residenti f'dawk il-pajzi partikolari. Jekk l-Awstrija teħtieġ il-żom is-sekretezza bankarja residenti tagħha tajjeb jistgħu jagħmlu hekk. Iżda għalfejn l-Awstrija għandha tipprojbixxi lill ġermanja Franza, Greċja, stati membri oħra milli jintaxxaw ir-residenti tagħhom skont ir-regoli nazzjonali tat-taxxa tagħhom għaliex bil-preżentazzjoni tal-iskambju ta' tarif dwar il-kontijiet tal-barranin f'dak istat membru partikolari. Dawk l-istati membri ikunu jistgħu japplikaw leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom mod korrett u li twaqqaf dana kollu jiena naħseb illi faċli tifhimha din il-ħaġa, ma naqsek il-fema tiegħi. Mbagħad għandna żvilupp id-dinjin ġodda u xi wħud minnkom probabbilment semmewhom leġislazzjoni ġdida li rajna fi Stati Uniti f'dan ir-rigward u Stati membri anzi Stat membru wieħed fil-fatt ir-Renju Unit diġà bat ftehim ma l-Istati Uniti dwar fatka u anki oħrajn edin jinnegozzjaw palissa u tana minħabba sforzi tal Komissjoni ta' Stati Membri manki l-pozizjoni tal-Istati Uniti. Aħna bekk stajna naslu għal modelli tajbin ħafna ta' ftejmit li issa qegħdin jintużaw, nużaw il ftejim mudell numru wieħed bħalissa biex bekk ikun hemm skambju bejn il-gvernijiet bejn gvern u ieħor kif ukoll ikun hemm ukoll applikazzjoni reċiproka, jiġifieri jekk stat membru jibgħat e, informazzjoni lill awtoritajiet tal stati Uniti u mbagħad jibbatu e, informazzjoni informazzjoni l stati membri tagħna u allura dan huwa żvilupp billi għandu impatt f'dan il-proċess nittama li billi naħdmu flimkien nkunu nistgħu tassew niksbu progress issa ftejmit bilaterali hawnhekk naħseb illi rid nagħmilha ċara illi li jistgħu jinnegozjaw l-istati membri bilateralment huwa dak li huwa li lin mill-ambitu ta' tfaddil ta' taxxa ta' tfaddil u dak li hemm bejn l-Svizzera u l-Unjoni Ewropea li ġdejhom huma kompetenzi esklusivi tal-Unjoni Ewropea u allura dawn ma jistux ikunu soġġetti ta' ftehimiet bilaterali, però hemm xi elementi bħal pereżempju trattament fil-passat dan mhux eh, kopert minn ġistazzjoni ta' tfaddil u ftehim mal iżvizzera allura dan jista' jiġi negozjat fuq livell bilaterali. Ġifieri hemm konfini ċari ħafna dan ir-rigward. Anke jekk is-stati membri negozjaw mal iżvizzera dak li huwa permessibli li jinnegozja ovvjament, xorta waħda ikonna l-problemi ta' ta' tfaddil u ftejmit mal-Svizzera li xridin nalqu l-lakuni fi direttiva ta' tfaddil u kif ukoll nestendu l-ftejim mal-Svizzera sabiex ikonna l-sess trattament ta' tfaddil f'dak il-pajjiż. U allura hekk taħdem is-sistema għanna f'temijiet bilaterali dawn ma jagħmlux sara biex ngħidu hekk il xogħol tagħna fuq tfaddil għaliex il-kamp ta' applikazzjoni tagħhom ma differenti minn dak tad direttiva tat taxxa fuq it faddil u l-ftejmiet mal-Iżvizzera. Issa, il-kwistjoni ta' tax havens, eh, Sir Lamberts għajem dan il-punt. Xtaqt najdilkom illi wieħed mill-elementi li, li proponejna fil-pakket rabta ma' dawn it-tax havens se tkun definizzjoni ta' tax havens u allura nittama li dana kollu jġib soluzzjoni għal problemi ta'kom fin negozjati dwar venture capital direttiva u xek direttiva tal-venture capital u allura ħasra li sissa għat manniex definizzjoni ta' tax haven. Nittama illi bil dan il-pakket il-kwistjoni kollha soluzzjoni. Issa, mistoqsija ta' Sur Kuntis dwar il-lista Lagard. Hawnhekk irrid nagħmilha ċara li din hija kwistjoni l-istati membri. L-istati membri jirċievu informazzjoni u mbagħad sta għalihom illi jaraw kif jitrattaw, eh, kif jindirizzaw din l-informazzjoni u kif japplikaw il leġislazzjoni nazzjonali. Jekk jagħmlu hekk biksur ta' trattati tal-Unjoni Ewropea hemmhekk imbagħad ovvjament il-Kummissjoni tieħu azzjoni. Però sakemm huma eh, jaġixxu b'mod korrett il-Kummissjoni ovvjament ma jkollix għalfejn tagħmel intervent. Żewġ mistoqsijiet Signora Sweczek u Signora Swinburne. Grazzi, Signora President. Sur Kummissarju. Signora Redding, skont xi media Ewropea qalet f'Berlin nhar is-sibt li pajjiżi m'għandhomx ikollhom votazzjoni ta' vito dwar kwistjonijiet bħal pereżempju tassazzjoni. Jiena ma nixtiex illi inti tikkummenta fuq il-pożizzjoni tas Sinjura Redding, però l-mistaqsija tiegħi din. Inti għandek l-istess opinjoni u x'inhi l-opinjoni tal kumplament tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni taħraq? Filip ah, għadu kif tela ma marriċ bċi mod bċaħat jaħseb illi jina għet nirridikola eh, il-kommenti tijaw. Jina ma nishtiqx lanqas nitrivializza il xogħol tat truppi tagħna fl-Afganistan brabta mal-kummenti tiegħu ta' Svizzera, però jien għandi diskussjonijiet li kellna dwar il-MIFID, id-direttiva tal-istrumenti finanzjarji għal dak li għandu x'jaqsam ħarsien għal min jinvesta fil-imnut u aħna fassalna ħafna salvagwardji għal din il-leġislazzjoni biex ħarsu min jinvesti fis-suq u ħafna drabi dawn forsi għandhom nuqqas ta' esperjenza mhumiex tant l-aktar investituri sofistikati bl-ebda disrispett lejhom u allura intom għandkom l-intenzjoni permezz ta' kommissjoni u mezzi oħra li tagħmlu monitoraġġ tal-bidla potenzjali minn dawn l-investituri li lin mill-brokers tal-MIFID billi iwet u eh, kummerċ tal-bonds milli jużaw kontratti ta' CFDs u anke għal dak nixaqsam is-red bread betting. Ġifiri, wieħed ma jħallax it-taxxa u dan jfisser illi kollom mbagħad eh, prezz qawwi minħabba ma jkollhomx il-ħarsin meħtieġ u ħafna kumpaniji li joffru dawn il-spread bettings edin iħejju l-attivitajiet tagħhom għal dawk il-pajjiżi li ser jirtroduċu l-FTTs. Kif se tagħmlu monitoraġġ ta' dana kollu? Kommissarju, L-aħħar żewġ mistoqsijiet dawn. Fil-qosor. Dwar il-mistoqsija dwar unanimità. Għanna trattat illi jizgura unanimità dwar kwistjoni tat-taxxa kif ukoll għandna diffikultajiet fil-proċess ta' ta' deċiżjoni fil-Kunsill. Jiena lenkajt eh, diversi proposti illi ilhom jiġu diskussi fil-Kunsill u minħabba il-ħtiġa ta' unanimità ma nistgħux naslu għal ftehim. Bekk hemm xi ovvjament eh, l-aspett negattiv ta' l-unanimità. Ċertament dan jfisser il-proċess idum ħafna iktar milli eh, nixtiequ Iżda llum nista naħdem bl-unanimità, jaxa li jiena nagħmel, issa xi jiġri l-qoddim Nasib diskussjonijiet dwar ġajini tat-trattat eh, jistgħu jibdew u dawn huma fil-fatt ukoll suġġetti li se niddiskutu l-qoddim ġifieri dwar il-kwistjoni tal-unanimità u jina blebda mod marrit mod n-influenza il-rizultat ta' tali diskussjoni. Pero Iva, dinja kwistjoni sensittiva, rridu naraw xinuma l-aspetti negativi u pozittivi qabel ma nieħdu deċiżjoni fuq dana kollu. Issa, mistoqsija komplikata ħafna dwar l-FTT u l-ħarsien tal-investituri. qed nifhem li inti provajt tispjega illi diġà hemm min qed iħejji ċerti skema li permettu levitar tal-FTT f'ċertu stati membri fl-istati membri li parteċipaw ti semmejt l istati Uniti, anzi l-Renju Unit. Semmejt l renju Unit. Il-Renju Unit fil-fatt eh, għandu jkun favur li jenata kooperazzjoni msaħħa għal stati membri li parteċipaw. Għaliex ikun ta' beneficju għal Renju Unit kem minix ċerċ jek dan ħajkun xil-kas, pero il-proposta u d-dimna qoddimna bħalissa di se tkun tant differenti mill-ġdida li se jkollna, irridu però niżguraw bil-proposta illi eh, opportunità ta' evitar ta' taxxa ikunu minimi. U jekk kun hemm bżonn naħdmu mal-pajjiżi li jipparteċipaw sabiex insaħħu dispożizzjonijiet fil-proposta u dana sabiex niżguraw illi il-prassi tal-evitar tat-taxxa ma jseħħux. U allura dan huwa kif aħna qegħdin eh, naraw li għandna nimxu l qoddim jekk intom minna ħatakom għandkom idea tajbin ta' kif niżguraw fasila ħjar tat-taxxa sabiex nindirizzaw sistemi possibbli għal-evitar ta' taxxek joġobkom tidej u xejn taddunna dawn l-idejat u taddu dawn l-idejat l-esperti tagħna. Ċertament diversi stati membri għandhom dawn l-FTT u dana ma wassalx għall impatti negativi. Naħseb li huwa dibattitu eh, akademiku u kif semmejt jina kont l-Indja u emmek għandhom din l-FTT għanda l-istess tip ta' kamp ta' applikazzjoni kif ipproponejna aħna u ila din teżisti madwar seba' snin. Saqsejt speċifikament hemmhekk jekk għandkom xi problemi mħabbar relokazzjoni, evitar ta' taxxa u t-tweġiba kienet illi għatma semaw problemi fl-implementazzjoni tal-FTT fl-Indja. u hemm pajjiżi terzi oħra wkoll li japplikaw l-FTT. U din it-taxxa qed taħdem mod effiċenti, bekk nemmen illi il-tħassib kollu dwar l-effetti tal relokazzjoni huma esagerati. Iva dan għandu debattitu li jridu nagħlqu, però għaliex skadinna l-ħin. Nirringrazzjakom u nirgrazzja lill kummissarju għaddal d detaljati tiegħek, bekk eh, nitu pjaċir naħdmu miegħek fuq diversi minn dawn kustjonijiet, li naf li huma tassew diffiċli, però kif is-Sur Lambert stess qal għandna jidher li għandna enerġija u ħafna kuraġġ biex nindirizzaw dawn l-isfidi. Grazzi li kulħadd grazzi wkoll l-interpreti tal-li tawna ktarħi bħal dejjem huma dejjem utli ħafna u jikkoperaw u se niltaqgħu issa għada fit-tlieta. Grazzi.